illi kif smajtuni najt kemm il-darba nitlobkom li tikkooperaw miegħi. Iżommu mal-ħin illum eh, irridu nkunu ċari mill-bidu se jkolli nkun verament iddixxiplinat anki bil-ħin illi natikom meta natikom il-kelma dawk illi uh, għandkom rwol eh, eh, ewlin u importanti għandkom żewġ minuti u l-oħrajn li kollom xi mistoqsija eh, ikollhom minuta biss. M'għandniex minuta x'ċans x'naħlu. Mela naddottaw l-aġenda jekk m'hawnx oġġezzjonijiet tajjeb melissa. Ħanajdilkom il-lingwi illi għandna fl-interpretazzjoni llum kollha ma l-Finlandiż, il-Latvjan, l-Irlandiż ehm, m'għandniex fuq Javier Moreno fuq idħul l-ħruġ ta' ċittadini minn pajjiżi terzi, mbagħad Elena Junċevi, se tkun ir-rapporter għal leaso Miriam Dalli, ir-rapporter għall migrazzjoni għax-xogħol Alice Kunke, rapporter għal direttiva orizzontali dwar it-trattament indaqs. Issa lura għal din id-direttiva dwar it-trattament indaqs. Bat opinjonijiet relazzjonijiet mal-Renju Unit, Paul Tang, Imko, Asinka, Asita Kanko, rapporter fuq uh, eh, l-aspetti etiċi tal-intelligenza artifiċjali, Patrick Jaki li uh, mistoqsijiet dwar l-autorità tal-istat fl-interpretazzjoni u l-applikazzjoni tal-liġi internazzjonali fil-loqsma tal-użi eh, ċivili u militari. Issa, għada se jkonna vot elettroniku fil-kwarta f'nofsinhar u kwart. ġifiri zommu f'moħħkom illi sar ikonna din il-votazzjoni u ġibu il-karta tal-vot ma'kom. Issa se nibdew bil-punt illi se jżomna okkupati eh, sa nofsinhar. Issa se jkonna smieħ fuq l-implementazzjoni ta' Dublin 3 din implementaw dan il-regolament ta' Dublin 3 u se nibdew issa niddiskutu sejbiet dwar il-regolament ta' Dublin 3 l-aħħar darba id-deċidejna illi se nidħlu aktar uh, fil-font f'din il-kwistjoni għanna l-pakket il-ġdid għall-azil li hija uh, liġi verament importanti u meħtieġa peress li il-Komissjoni maħarġieċ rapport dwar l-implementazzjoni mill-2016, il-rapporter u shadow rapporters ġabbu dan il-fatt il fatt għall attenzjoni tagħna u aħna qegħdin hawnhekk issa biex nagħtu informazzjoni ta' sfond għat fassil ta' dan ir-rapport dwar l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament sabiex inkunu lesti mbagħad għal rizultat eh, riżultat finali ta' dan ir-regolament illi ilu imħal għal bosta żmien. Għaw żewġ panels illum, l-ewwel panel se jkun hemm rappresentanti mill-autoritajiet nazzjonali mill greċja Ġermanja, l-Iżvezja, Spanja u l-Italja. It-tieni partijiet ikkonċernati u parteċipanti mill-livell Ewropew. Umbat, tkellimna il-rapporter, il-kollega Sinjura Kelle, u il-shadow rapporteurs u koll. Jajdu taħħom. Umbat, wara se jkunem ftit ħin għal diskussjoni, pero qed ngħidilkom minn issa se jkollkom biss minuta. Il-rapporteurs u shadow rapporteurs mhux aktar minn żewġ minuti kull wieħed. Mela l-ewwel ħalli nisimgħu lil Sinjura Ċasa għal Rihawi. Signora Shasa Al-Rihawi. Work to pronounce it right, Ali rihawi Global Refugee Led Network. Mill-Global Refugee Led Network li kienet applikant tal-protezzjoni internazzjonali fuq taħt il-proċedura ta' Dublin. Għandek madwar seba' minuti, sinjura. Taħseb li bizzejiet 87 minuti tajjeb wisq. Mela, l-odwa tajba li l-kulħat L-ewwel net nixtieq eh, nirringrazzjakom talli tajtuni din l-opportunità jiena verament kontenta li qed hawnhekk biex naqsam magħkom l-esperjenza tiegħi l-opinjoni tiegħi fuq ir-regolament ta' Dublin. Jiena kas illi rnexxa minn taħt ir-regolament ta' Dublin, imma qabel ma nibda rrid nitlobkom il-koll biex taħsbu ftit dwar dawn il-mistoqsijiet. Għaw xaħat fil-kamra illi għandu esperjenza ta' xifisser illi kollok titla il-darek, il-familja, il-xol u l-ħbib warajk. Għaw għawnek xaħat illi u uh, eh, illi għatmu se jisir persuna spostata minħabba xi raġuni li bħalissa laqqas tista' sora. U l-aħħar mistoqsija, tistgħu timmaġinaw lilkom infuskom f'din is-sitwazzjoni u nittama li ħadd minnkom qatt ma jsibruħu fiha. F'sitwazzjoni fejn tiddeċidu illi titilqu, tistaw timmaġinaw għal-minuta fejn tmorru flima pajis, tmorru titolbu l-azil. Għal darboħra, lodwa tajba jena jisimni xaza Jina issa refuġata bbażata fil-Ġermanja qabel kont eh, membru tal-personal fil-UNHCR naħdem fis-Sirja qabel eh, ma kont naħseb il qatt se nsir refuġata jien stess. Mela, kif beda l-vjaċ tiegħi jiena applikajt għall-azil fl-Svezja imma kelli viża Amerikana Unbat eh, weħelt fl-Svezja għal sena u nofs nidġilet mal-Istati Uniti u l-Svezja biex nara min se jaċċetta l-kas tiegħi. Mek il-regolament ta' Dublin ma japplikax imma qalu li kienu illi kien hemm xi konvenzjoni oħra fis-seħ. Wara sena u nofs ittieħdet deċiżjoni illi jiena ma nkunx mhux se jilqawni fl-Istati Uniti imma laqas l-Svezja ma laqgħu il-każ tiegħi qalu li tista' tibqa' hawnhekk għal erba' snin qabel ma terġa' tibda u tiftaħ każ ieħor. U f'dik is-sena u nofs lastajt eh, naħdem jew nistudja ma stajtx ngħix ħajja normali Qabel ma iddeċidejt illi naħrab minn dan kollu għalix ma rridx nitlef sena u nofs oħra u mbagħad erba' snin nistenna li tittieħed deċiżjoni oħra. Għalhekk iddeċidejt illi nitlob l-azil f'pajjiż ieħor. Mbagħad mort il-Ġermanja. Fil-Ġermanja applikajt għal darboħra kienu jafu illi it-talba tiegħi ma ntlaqax fl-Iżvezja minħabba s sistema ta' Dublin kienu jafu u li tajjeb mela raw jekk nistawx inżommu kaw jew le. U rġajt bdejt periodu ta' stenni joħra sena nistenna deċiżjoni fuq il-kas tiegħi għal darboħra ma stajt nagħmel xejn, ma stajtx nibda l-korsijiet ta' integrazzjoni xejn. Il-ħajja tiegħi waqfet ħesrem. U Jiena bdejt dan il-vjaċ il li eh, blideja li se nkun attiva, nitallem il-lingwa, nkun persuna eh, eh, li tuża l-esperienza li kelli mill-ħidma tiegħi mal-UNHCR u bitta għat ħsibt li stajt nkun utli fil-pajjiż fejn immur. Imma minn flok spiċċajt persuna disprata, demotivata, Eh, qalbi maqtuwa u eh, psikoloġikament kont verament infarka skont il-regolament ta' Dublin, uh, fimt li dan huwa wieħed mir-riżultati ta' Dublin fuq il-ħajja il tar-refuġati. Għalhekk irridu nitkellmu fuq dan ir-regolament mill-perspettiva tal-komunità mill-grupp ta' persuni effettwati mumiex il-persuni li qegħdin bil-qeda fl-uffiċċji u jaħsbu dwar dawn il-persuni bħala każijiet jew sempliċi statistika. Għalhekk irrid ngħid illi għandkom tisimgħuna għandkom tagħtu każ ta' dak li aħna ngħidu. Importanti illi naħdmu flimkien li nisimgħu il xurxin sabiex naraw fejn ir-regolament ta' Dublin irnexxa u fejn falla irridu nqisu nżommu f'moħħna illi dawn il-files warajhom hemm storja ta' persuni ta' vera. Aħna maħniex numri, maħniex każijiet. Jiena kont naħdem fil-UNHCR qabel kelli eluf ta' files fl-uffiċċju tiegħi. Jiena naf xiġifieri li kollok ammont ta' xogħol impossibbli x'tagħmel U jiena kont najt Iva għandi ħafna xogħol issa nara x'se nilħaq. Imma meta inti tqis illi f'dak l-uffiċċju żgħar tiegħi kien hemm 20,000 file, kull wieħed jirrappreżenta persuna, nisa jbatu, tfal mhux akkompanjati, jekk inti tmur pereżempju tara il-kampijiet tal-Greċja x'inhu għaddej hemmhekk, jiġifieri dan mhuwiex approċċ tajjeb illi aħna niddeċiedu dwar il-ħajjiet tal-persuni kif ġiġi mingħajr naqqas biss naħsbu dil persuna stajt kontijen. Jena qatt ma ħsibt, qatt ma bsart illi se nispiċċa hekk jiena, laqas qatt ħsibt illi oħti u ħija jew il-familja tiegħi se jkunu fost dawk il-persuni mil quta Għalhekk jiena mill-perspettiva tiegħi, per perspettiva ta' refuġata, nista' ngħid illi il- l-effetti tal-regolament eh, ta' Dublin eh, jinħassu minflok ma jkunem responsabilta maqsuma bejn l-istati membri kulħadd tifarfar ir-responsabilta ir-refuġati eh, eh, mibawta minn pajjiż għal ieħor u ħadd ma jrid jaf bihom. kullħat jgħid mhux responsabilta tiegħi, responsabilta tiegħek kulħadd iwaħħal fuq xurxin. Xur, u minħabba fekk il-ħajja ta' dawn il-persuni li huma involuti f'din il-logħba bejn l-istati membri eh, hija eh, imwaħla la jistaw jitalmu, la jistaw imorru skola, la xej. Mela, meta jina tlabt l-azil fl-Europa, eh, huwa uh, eżempju ċar ta' kif dan ir-regolament ixekkilna milli insibu s-sigurtà u s-sikurezza. U Dublin laqas ma jfittex illi jaqsam b'mod ġust ir-responsabilità refuġati bejn l-istati membri. Per eżempju, nistan najdu l-Italja irċivit kważi terz mill dawk li talbu l-azil trasferiti minn stati membri oħrajn. Il-Greċja u koll l-Ungerija waqfet tirċivjom. U ma naħsibx illi s-sistema ta' Dublin edha taħdem kif suppost nistaw naraw illi hemm ċertu ksur ta' drittijiet tal-bniedem f'dan l-approċ. In-nies mhumiex trattati bl-istess mod. U mhumiex id-drittijiet tal-bniedem tagħhom mhumiex meqjusa dejjem bl-istess mod fl-istati membri kollha jekk inti tmur tħares pereżempju fil-kampijiet tal-Greċja. Qatt rajtu kif qegħdin jgħixu dawk in-nies jekk aħna il-koll bħala stati membri nofru l-istess tip ta' servizzi ma tkunx eh, ma jkunx hemm iktar il-problema illi nies ikunu bil forsi iridu jmorru l-Ġermanja jekk is-servizzi offruti jkunu l-istess kullimkien, imma l-garanzija għall-ażil mhijiex eh, mhix mogħtija fl-istati membri kollha u l-membri tal-familja mhumiex inklużi. Permezz tal-ġarem il-pledge tal-parteċipazzjoni kellna pledge aħna stedinna lill-stati membri Ewropej kollha biex jiġu jitkellmu direttament ma' nies effettwati mal-komunitajiet biex jitkellmu magħhom u jippruvaw isibu soluzzjonijiet. Ir-rakkomandazzjoni tiegħi hija li l-esperjenza tiegħi waslitni biex nemmen illi biex insibu soluzzjoni irridu nisimaw l-esperjenzi ta' refugjati stess għalla volja l-istejjer individwali huma differenti l sfidi li niffaċċaw u s-soluzzjonijiet illi rridu insibu huma simili. Jiena nixtieq nisħaq illi il-restrizzjoni fuq il-moviment bħala riżultat ta' sistema ta' Dublin waħda mill-ikbar sfidi li faċċaw ir-refuġjati madwar l-Ewropa. U għal dawk fosna illi kon kenna x-xorti aħna fil-fat maħniex da motijaw xie privileċ, aħna għanna drittijiet tagħna sempliċement. Maħniex ninsew illi wara dawn il-kazijiet u dawn il-numri hemm persuni, hemm bżonn ta' sistema li titratta in nies b'dinjità u b'rispett. Grazzi. Grazzi tal-li samt l-esperienza tijak mana b'mod tant sinċir u miftuħ, issa ħalli nibdew bil-panel. Għaw autoritajiet nazjonali differenti illi uh, eh, stidinjom għawnek l-ideja kienet illi kull wieħed minnom ikollu 10 minuti imma jekk tistaw tieħdu 9 minuti tant laħjar. Għalix qed nippruvaw namlu li nistaw mela il-Greċja, l-Italja, Spanja u l-Italja u l-Ġermanja. Mela, disa minuti. Jena uh, Nkellimkom mill-Greċja mill-Greċja mal-Sinjura Papaleu Nixtiequ nirringrazzjaw lill kumitat għall l-inizjattiva u għal din l-istedina tal-li qed jippermettuna nitkellmu ma'kom video conference aħna nasbu illi wasal il-moment biex aħna naraw kif qed tiġi implementat ir-regolament ta' Dublin u kif eh, laħa l-anijiet illi inħoloq biex għalihom essenzjalment illi ħares id-drittijiet tal-minuri u jara li mull l-istat membru responsabli għalihom sabiex jgarantixxi aċċess effettiv għal proċeduri għall-loti ta' protezzjoni internazzjonali. Ma qabel ma nagħmlu din il-mistoqsija, wieħed għandu jieqaf u jara u jqis il-kuntest illi fih ġie infassal u adottat ir-regolament Dublin 3 Ir-regolament kien maħsub biex uh, jindirizza il-fenomenu ta' refugjati u lama kien maħsub pala odda għal ġestjoni tal-migrazzjoni u laqqa soluzzjoni għal migrazzjoni tal-massa. Għalek, aħna rridu naraw kif qed issir l-implementazzjoni tar-regolament Dublin 3, imma dana fil-kuntest tal- dak illi ġara qabel is-sena 2015. Issa qegħdin f'perjodu ta' wara il-kriżi jew almenu numru ta' applikazzjonijiet għall-azil fl-Ewropa issa naqas għal-livelli eh, tal-2014. Imma il-situazzjoni mhix l-istess kullimkien. Fil-Greċja aħna kellna ħafna pressjoni fuq il-sistemi tagħna tal-ażil minn ħafna flussi lejn il-gżejjer u anki flussi mill-frontieri fuq l-art f'dawn l-aħħar snin. U fl-aħħar eh, eh, tliet xhur tal-2019 in-numri verament splodew. Fl-2019 il-servizz għall-ażil il-reġistra 77,000 287 applikazzjoni għall-azil minnom 22.252 applikazzjoni eh, t-nedew fl-2018. Ġifiri, kieku Greċa kienet stat membru, kieku Lesbos kien stat membru um, sovran kien ikollu żgur l-ola numru ta' applikazzjonijiet għall-azil. Mela, l-implementazzjoni tal regolamenta ta' Dublin. Ħanatukom ftit uh, kummenti mill-kuntest tagħna mill-esperjenza tagħna skont il-ġerarkija tal-kriterji stabiliti fir-regolament il-riunifikazzjoni tal-familji b'mod partikolari li jingħaqdu il-minorenni mal-familji tagħhom huwa verament importanti. Mill-10,560 talba illi saru mill-unit ta' Dublin fil-Greċja li għal l-unità responsabbli għall-implementazzjoni tar-regolament fil-Greċja, il-maġġoranza eh, kienu każijiet ta' riunifikazzjoni tal-familja. Fil-prattika, inqalaw ħafna kwistjonijiet fil-implementazzjoni tal-artikli 8 sa 11, ġifiri dawk l-artikli li jikonċernaw riunifikazzjoni tal-familja, u nistaw najdu illi hemm differenza fil-mod kif ir-regolament huwa implementat mill-unitajiet responsabbli għall-implementazzjoni tal-regolament ta' Dublin fl-istati membri kollha. Waħda mill-affarijiet illi rridu nindirizzaw hija il-problema tal-evidenza, l-evidenza li tintuża u l-istandard tal-provi illi jintużaw bħala provi għal ta' rabtiet bejn il-familji ċerti stati membri ta' akkoljenza Eh, għandhom rekwiziti li ħafna għal din eh, dawn il-provi u jisu illi il-provi ta' ċirkostanzi mumiċ bizzejiet jitolbu saħan sitra test ta' DNA f'ħafna kazijiet ta' riunifikazzjoni tal-familji. Imma mbagħad hemm stati membri oħrajn illi jeżaminaw l-evidenza tal-ċirkostanzi u jevalwaw il-każijiet ta' bażi tagħha għalek jekk aħna nollu l-standards għal din, din it-tip ta' evidenza qabel ma ikun hemm riunifikazzjoni tal-familja, ifisser illi ikun hemm bżonn ta' aktar żmien biex dawn il-każijiet jingħalqu. Issa fuq il-minorenni mhux akkompanjati hemm ħafna oqsma ħafna punti fejn hemm diverġenza fl-interpretazzjoni ċerti stati membri insistew li l-status legali ta' ċerti membri tal-familja dawk li kun resident jew inkella jkollu status ta' ċittadin dawn il-relazzjonijiet familjari ma kinux jaqgħu taħt ir-regolament Dublin 3 skont l-artiklu 8 Fl-istess ħin ċerti stati membri ma rridux japplikaw l-artiklu 8 jekk il-membru tal-familja ikollu eh, permess ta' residenza temporanju jew inkella jekk il-minorenni sa dak it-tant ikun um, sar maġġorenni. u irridu dejjem niggarantixxu l-interessi ta' tfal meta nkunu qegħdin napplikaw il-dispożizzjonijiet tar-regolament. U dan l-obbligu nara fl-artiklu 24 tal-Karta ta' Drittijiet Fondamentali u f'numru ta' strumenti internazzjonali. Fuq il-minorenni irridu nifmu illi l-unità il ta' Dublin fil-Greċja, flimkien mal-UNHCR li għazu e għaturi rilevanti oħrajn, e, zviluppaw odda ta' e, l-aħjar interessi u għandhom mekanizmu odda li jippermettilhom jiverifikaw dan sabiex jiffaċilitaw ir-riunifikazzjoni tal-familji ma' tfal minorenni li kun għadin jitolbu l-protezzjoni internazzjonali fil-Greċja u dam li kun rridu uh, eh, jinaqdu ma membri tal-familja li jiexu fi stat membru ieħor. Dan jiffaċilita il-kooperazzjoni operattiva sabiex inħaffu dawn il-proċeduri l-għanu għal niġbru l-informazzjoni meħtieġa sabiex eh, jiġu sodisfatti kriterji stipulati fir-regolament ta' Dublin. Mela biex natikom idea l-intervisti siru mal-atturi kollha rilevanti inkluż it-tfal. U l-informazzjoni li tinkiseb mbagħad tiġi appoġġata skont il-dokumenti meħtieġa. Għalhekk l-idea hija li nkunu nistgħu nagħtu informazzjoni akkurata li wieħed jista' jserraħ fuqha skont it-talba li qed tissir. Iġviri l-evalwazzjoni ta' l-interessi u din hija inizjattiva li faċilitat il-kooperazzjoni u fl-aħħar mill-aħħar iffaċilitat ukoll l-unifikazzjoni tal-familji tal-minorenni mhux akkompanjati. Issa dwar it-talbiet li e, ġew irċevuti mill e, l-uffiċċju ta' Dublin ta' tal-Greċja, u rrit il-responsabiltajiet u fir-rispett ta' dan ma tantx hemm manuvra għall-interpretazzjoni. Imma l-operazzjoni tal-kriterju tal-ewwel pajjiż jintensifika il-pis fuq l-istati membri ta' tħul, speċjalment ipoġġi pis fuq il-sistema ta' akkoljenza. Irridu ngħidu li l-unità ta' Dublin tal-Greċja. Fl-2019 kella 710 meta mqabbel ma' 229 fl-2018. Issa, biex nara anka fid-dawl tal-ħin li ma tanċandi, il noqasijiet potenzjali tal regolament ta' Dublin tlieta jistgħu jkunu assoċjati mal-istruttura u anka l-implementazzjoni fil-prattika. Hemm ċertu kumplessitajiet anka burokratiċi, kif ukoll varjazzjonijiet fl-interpretazzjoni u dawn jistaw ixekklu it-twettiq tal-ambitu ta' regolament. Stati membri ta' tħul jerfaw ċertu pis. Kif ukoll għandhom pressjoni mid-regolament biex jappoġġaw dawn il refugġati li jażlu li applikaw minn aktar minn stat wieħed. Il-proċeduri ta' riunifikazzjoni tal-familja ma jiġux applikati b'mod koerenti fil-waqt li klawzoli ta' diskrezzjoni għandhom jiġu applikati wkoll. Hija l-pożizzjoni tal-Greċja l-regolament ta' Dublin bħala element ewlini irrit jiġi revedut. Għandu bżonn li jkun hemm sistema li hija reżiljenti għal kriżijiet. U m'għandix tpoġġi pis sproporzjonat fuq ċertu stati membri kif jiġri bħalissa. Ġifiri, dak li hemm nuqqas bħalissa fis-sistema hija element ta' kemm l-affarijiet isiru b'mod ġust u għalhekk hemm bżonn ta' kriterji oġġettivi. Grazzi ħafna Sur Karjavjas li rappreżenta l-Uffiċċju ta' l-Azil Grek. Imma nitolbok li żomm mal-ħinijiet għax illum dinja verament ħaġa importanti għanna ħafna ħafna xogħol. Irridu nisimgħu mir-rapporter, mir-shadows, irridu niftħu għad-diskussjonijiet imma l-kumplament nitlobkom sabiex iżommu ma' timing u tejnuna. Issa, grazzi ħafna, Sur Karavjas. Nisimaw issa minn rappresentant Ġermanis, Ralph Lesser, Ministeru tal-Intern. Deputat kap tal-liġi tal-azil. Nitlobkom li maddu mux aktar minn 10 minuti, mux aktar minn 10. Għaxek kullħat, eh, bess il-ħin mux ħanaslu. Dan huwa Sur Frank Schimmer Fanning mill-Uffiċċju Federali tal-Immigrazzjoni Rifuġati. Iva jiena mmexxi l-Unità ta' Dublin fil-Ġermanja nixtieq nibda billi nieħu approċċ prattiku U naraw kif ir-regolament ta' Dublin jiġi applikat fil-Ġermanja. Aħna stat federali, aħna responsabbli anzi huma l-istati individwali li huma responsabbli li jieħdu ssib l-immigranti. Kif ukoll il-proċedura. Issa aħna għandna eh, ċaveta tal-lokazzjoni biex inqasmu l-immigranti fl-istati federali differenti u mbagħad l-applikanti jirreġistraw fl-unitajiet hemm ċertu verifiki mediċi li jsiru. Hemm test ta' ammissibilità u mbagħad fuq livell ta' federali hemm verifika ta' dan fis-sistemi SIS u anka sistema nazzjonali. Imbagħad hemm konverzazzjoni mal-applikant fejn ħarsu lejn kriterji speċifiċi għal Dublin. Umbat, hemm stat ċentrali, eh, per eżempju, l-Baham Bahjo fil-Berlin, f'Berlin. Aħna hemmhekk iċċentralizzajna il-każijiet ta' Dublin fil-Ġermanja bħala riżultat tal-każijiet ta' rifuġati fl-2015. Ovvjament l-applikanti jittamaw li kollhom tweġiba pożittiva. U hemm periodu għal appell kontra eh, deċiżjoni negattiva. Mbagħad jekk ikun hemm deċiżjoni li wieħed jekollu trasportazzjoni tal-applikant dan isir f'kooperazzjoni mal-Pulizija Lokali u l-Uffiċċju tal-Affarijiet Barranin. Dublin għandha ħafna sinifikanza fil-Ġermanja 49.000 applikazzjoni diġa eh, saru, 30.000 kienem tweġiba pozittiva li jom, u 8.500 persuna umbat intbatu l-ura f'pajis stat, stat membru ieħor. Ġvirdini l ewwel kwissjoni prinċipali li rridu nsemmu. Madwar terz tal-każijiet fil-Ġermanja jaqgħu taħt Dublin U fil-ħidma ta' kuljum l istati membri identifikajna numru ta' problemi differenti għanna regolament, għanna dispozizjonijiet ta' implementazzjoni imma hemm interpretazzjoni differenti ħafna dan il-regolament u riżultat ta' dan huwa rifjut differenti meta naslu għal talbiet tagħna. Il-kjarifika tista' ssir biss mill-Qorti tal-Ġustizzja Ewropea u dan huwa possibbli biss fil-każijiet individwali. Ir-rakkomandazzjonijiet għall-interpretazzjoni mill-Kummissjoni ma tantx kienu utli għalina fil-prattika. tikom eżempju. Għandkom definizzjoni tal-artiklu 12-4 il-mistoqsija jew il-kwistjoni hija ta' jekk viża skaduta għandix tintuża biex tiġi definita il-kompetenza. F'ċertu stati membri eh, din tista' twassal għal tilwim u hemm Eh, modi differenti kif jitiġi trattata l-istess tal-artiklu 19 tal-regolament u fost l-istati membri hemm ukoll eh, nuqqas ta' kooperazzjoni jew rida ta' kooperazzjoni u f'ċertu każijiet eh, ikun hemm rifjut meta jkun ma jkunx hemm raġunijiet speċifiċi għal Dublin tliet għal rifjut. Strumenti li għanna fil regolament ta' Dublin bit-talba għal informazzjoni mhux qed jintużaw kif suppost. Għalhekk kultant ma nistgħux e, niksbu l-informazzjoni li nkunu rridu dwar l-applikant. Dan għaliex it-talbiet għall-informazzjoni mhux dejjem jiġu imwieġba. Mbagħad dwar ir-ritorni, daw ma jistawx isiru jekk ma nistawx nassiguraw li l-istat membru li ikunet qed jirċievi l-persuna ikun jista jassigura akkomodazzjoni kif suppost. U ħafna drabi kun hemm kanċellazzjonijiet tal-aħħar minuta marbuta ma' problemi tas-saħħa. U id fit mal-kwistjoni tal-kooperazzjoni ma' stati membri hemm nuqqas ta' kooperazzjoni minnaħa tal-applikanti infushom l-applikazzjoni fil-proċedura ta' applikazzjoni bħalma qed aħna għandna 30,000 risposta pożittiva madwar 8,500 persuna fil-fatt e, lura. Il-problema hija li n-nies fil-Ġermanja jimmorru jinħbew. U fċertu każijiet issir eh, riunifikazzjoni tal-familja propju biex jevitaw li ikunem dan ir-ritorn. Fil-Ġermanja, aħna nitkellmu fuq dak li nsejħu Anchored Children, meta nipermettu li kunem membru tal-familja li tasal fil-stat membru u dawn it-tfal jintużaw propju biex jevitaw ir-ritorn taħt Dublin. U l-implementazzjoni ta' Dublin tlieta naraw problematika oħra li kif jaddu l-iskadenzi dan jista' jwassal li l-kompetenza għall-immigrant tinbidel. Jekk aħna ma jenexinniex namlu trasferiment fil-ħin, Dan jista' jbiddel il-kompetenza għall-applikant. Għalhekk hemm kważi kważi inċentiv għall-istat membru li jirċievi sabiex permettu li tgħaddi l-iskadenza u dak kollox mill-ħati għaj, grazzi. Auch von meiner Seite, um, mein Name ist Ralf Lesser. Il-kollega Lesser. Mela jina Ralf Lesser, Jina inmexxi l-uffiċċju fuq il-liġi Fil-Ġermanja, il-regolament ta' Dublin kien kwissjoni prinċipali bħalma qal kollega tiegħi aħna tejjibna l-proċeduri fiħdan il-Ġermanja stess. U għalhekk aħna nistgħu naraw in-nuqqasijiet sistemiċi li ma ġewx meluba minnħam mill-isforzi tagħna imma li qed narawhom mod ċar fil-regolament ta' Dublin tlieta. Dan għaliex hemm proċeduri twal burokratiċi li mhux biss huma burokrazija kbira għal l-Istat membru imma anke l-applikant. Forsi din hija xi ħaġa inqas rilevanti fil-prattika. Fil-Ġermanja f'5% tal-każijiet kollha ta' ażil Grazzi għal Dublin kien possibbli li r-responsabilta tiġi trasferita fuq stat membru ieħor, met nitkellmu fuq 5% ġifieri fl-Unjoni Ewropea kollha qed nitkellmu fuq 3% verament ammont baxx li jista' jiġi trasferita għal stat membru ieħor. Fil-waqt li f'Dublin hemm ħafna nuqqas ta' simetriji. U dan iwassal għal pis kbir fuq il-pajjiż ta' tħul imanka il-pajjiżi ta' destinazzjoni preferuta bħal Ġermanja. Aħna nafu wkoll li l-applikant se jkollu kondizjonijiet għar fil-pajizi li l-aktar huma makusa. Dan huma problemi ma jistgħux jiġu solvuti fil-pajizi ma ġejjin propju direttament minn Dublin tlieta. Issa għal eh, gvern federali Dublin falla u għanna bżon ta' bidu ġdid. U għalhekk il-Gvern Federali riċentement ippreżenta kunċett sabiex ikun hemm riforma ta' Dublin. U hemm tliet assi prinċipali li net għandna bżonn ta' reġim ġust tal-kompetenza. Issa l-Parlament huwa konxu dwar dan. Taħt l-aħħar Parlament, il-Parlament Ewropew għamel proposta għal kompetenzi ġodda bazati fuq um, sim ġust li jisiru mbagħad fil-pajjiż ta' tħul li jagħmlu kol proċedura ta' trasferiment. Tieni net, irridu niġġieldu b'mod effettiv kontra iċċaqliq sekondarju. Jina nista' ngħidilkom b'ħafna miżuri għal kif dan jista' jkun possibbli, ma dak li huwa kruċjali huwa li l-istati membri jrid ikollhom interess komuni biex jiġġieldu l-immigrazzjoni sekondarja għalhekk għandna bżonn dan ir-reġim taqsim ġust sabiex l-istati membri ma jispiċċawx jiġildu kontra xulxin imma jaħdmu id-fit sabiex ikollhom eh, liġi Ewropea komuni. U t-tielet punt fil-qosor? Fuq il-frontieri esterni tal-Unjoni Ewropea għanna bżon ta' verifiki preliminari, imma anka fiħdan l-Unjoni Ewropea hemm bżon ta' xi forma ta' filtru sabiex inkunu nistaw E, namlu screening ta' dawk li ma jistawx jibbenefikaw, li mux ma jisoqlomx li jibbenefikaw mill protezzjoni u ma nipermettu lomx li jivjaġġaw biex nibdew. Grazzi ħafna. Inti l-punt tijak għajjimtu b'mod ċar li il-gvern ġermanis mux sodisfat bil-regolament ta' Dublina li grazzi. Issa naddu il-kelma l-panelist li mis, rappresentanta tal-Svezja, Marja Sopold Liljeblad, li hija l-kap tal-Unità ta' Dublin kif ukoll is-sur Johan Axelson li huwa dak li għat il-pariri fuq livell ewlieni fl-Unità ta' Dublin ta' l-Aġenzija ta' Migrazzjoni tal-Iżvezja. L-istess għalikom ħanisimgħu minn għandkom u nitlobkom biex ma taqbżux id-disa' 10 minuti. Nadzilkom il-kelma. Għala edinaw biex nitkelmu dwar il-proċedura ta' Dublin fl-Svezja u biex nqajmu xi kwistjonijiet operativi li aħna nsibu meta nippratikaw din dan regolament ta' Dublin. Ħanibda billi nippreżenta perspettiva ġenerali tal-Dublin. Ta Fuq l-iskrin tistaw taraw perspettiva ġenerali tal-proċess għal applikanti adulti fl-Svezja, aħna nitkellmu fil-qosor ukoll dwar minorenni mhux akkompanjati, imma peress li il-proċess tal-adulti wa aktar komuni ħan ippreżentaw l-aktar dan. Għalhekk il-proċedura hija maqsuma fi tliet stadji, il-proċess ta' applikazzjoni, proċess ta' eżaminazzjoni u dak ta' trasferiment. Il-proċess ta' Anzi, Ir-responsabilità għal proċess kollu kemmu hija fidejn l-Aġenzija ta' Migrazzjoni Svediża bħala awtorità. Huma biss f'ċertu każijiet oħra jindaħlu um, awtoritajiet oħra jew jitlu awtoritajiet oħra. Għalhekk il-proċess ta' applikazzjoni sir mill-unità tal-applikazzjoni fl-Iżvezja u din tinkludi il-reġistrazzjoni tal-applikazzjoni, tfittxija fid-databases Eurodac u VIS, kif ukoll intervista personali. U għawek nistgħu ngħidu li dawn l-ewwel tlet passi tal-proċess isiru fi żmien ftit ġranet minn meta issir l-applikazzjoni. U l-intervista f'din dan l-istadju huwa fajl personali li huwa involut fil-Dublin. Eh, Ġbir dan isir kmini fil-proċess. U f'każijiet ordinarji dan huwa l-unika żmien meta l-applikant ikollu Eh, intervista personali qabel ma tittieħed id-deċiżjoni ta' trasferiment. Għalhekk dan din l-intervista hija importanti immens u aħna għanna templates tajbin għal dan għal din l-intervista, għalek aħna nafu li huwa ta' importanza kbira għall applikant u anka għal proċess innifsu. Mod ġenerali, il-proċess ta' applikazzjoni moti priorita kbira fl-organizzazzjoni, Għalli aħna nsibu li huwa importanti li nibdew il-każijiet ta' Dublin kemm jista' jkun malajr minħabba iż-żminijiet ristretti Għalek, għabe, wara il-proċess ta' applikazzjoni, il-kas jintbat l-unità ta' Dublin li u hija l-unità responsabli għall-eżaminazzjoni legali tal-kas. Mbata bazi tal-informazzjoni li tinġabar mill-proċess ta' applikazzjoni, l-unità ta' Dublin teżamina u tiddetermina l-istati responsabli u mbagħad tagħmel deċiżjoni ta' trasferiment wara li jkun hemm eh, l-aċċettazzjoni. Kif ukoll l-unità ta' Dublin fl-Iżvezja hija responsabbli għal eh, talbit li jaslu mhux biss li għal ħruġ. Wara li ssir deċiżjoni ta' trasferiment, il-każ jintbat l unità eh, li hija responsabbli għat trasferiment innifsu. Huma jinotifikaw il-persuna eh, konċernata tad deċiżjoni kif ukoll huma responsabbli għal trasferiment huwa biss jekk l-applikant jgħid li u jew i mhux konformi ma' l-applikazzjoni eh, jiġu involuti il-pulizija għal miżuri addizzjonali. Għalek fil-qosor dwar il-minorenni minor mhux akkompanjati għaliex il-proċess huwa naqra differenti mill-proċess tal-adulti. Mod ġenerali il-proċess huwa itwal aktar stensiv u l-applikant għandu iżjed kuntatt mal-aġenzija mill-li kollu adult. U il-minorenni mhux akkompanjati kollha għandhom rappreżentanza legali fil-proċess kollu kemm hu. Anka fil-proċess, meta met jkun hemm ċertu dubju dwar l-età tal-applikant u manna lebda prova, jisir valutazzjoni ta' l-età u l-Aġenzija ta' Migrazzjoni Svediża għandha l-kapaċità li flimkien ma' awtoritajiet oħra tagħmel ukoll evalwazzjonijiet mediċi tal-età imma minħabba il-ħin ma taġġuha faċli li dawn isiru fil-ħin. U anka għal minorenni mhux akkompanjati l-Aġenzija ta' Migrazzjoni u Municipalità li hija responsabbli għal minorenni jaħdmu flimkien fil-każ kollu kemmu. Mela dak kien fuq il-minorenni issa Marja ħad taqsam xi esperjenzi tajbin u oħrajn li forsi huma naqrin qas tajbin dwar kif tista' tiġi ġestita jiġi ir-regolament. Mela biex nibda nixtieq ngħid li l-esperjenza tagħna qed titieħed direttament mill-Unità ta' Dublin u il-ħaddiema jaħdmu fuq livell ta' kuljum ma' dawn il-każijiet. Dan mhux perspettiva politika mill-Iżvezja għaliex l-Aġenzija ta' Migrazzjoni hija awtorità indipendenti għal dawk li huma każijiet individwali. Issa meta niġu għall esperjenzi pozittivi jena nixtieq nenfasizza li l-aħjar esperjenza hija meta regolament ta' Dublin jaħdem kif suppost, speċjalment meta niġu biex naqdu flimkien familji u qraba li jkunu tilfu il-kuntatt biex jerġgħu jingħaqdu fil-proċess ta' ażil. Esperjenza oħra pożittiva fl-opinjoni tagħna, fl-esperjenza tagħna, hija ir-regola tal-katina, ġifiri l-Iżvezja bħal ħafna stati membri oħra adottajna l-chain rule. Aħna nħossu li l-applikazzjoni ta' chain rule hija eżempju tajjeb fejn ħafna stati membri jkunu qablu fuq interpretazzjoni ġusta tal l-elementi fil-regolament, anke jekk il-regolament innifsu mhux qed tagħtina mhux qed jagħtina eh, gwida ċara. Għalhekk meta niġu għall-esperjenza negattiva jew inkella sfidi, kif insejħilhom jiena, ovvjament palma għalu l-kollegi tal-Greċja u l-Ġermanja, l-ikbar sfida hija li il-regolament huwa miftuħ għall-interpretazzjoni tar-regolament ta' Dublin mill-istati membri u l-rati nazzjonali. U l-maġġoranza tal-esperjenza tiġi propju minn dan. Nixtieq nsemmi xi punti speċifiċi. Aħna nħossu li l-każijiet ta' minorenni mhux akkompanjati huma liżjed każijiet diffiċli speċjalment għal eh, periodu ta' żmien l-iskadenzi li huma imsemmija fir-regolament. Jekk il-minorenni ma talab da passaporti jew dokumenti personali u hemm dubi dwar l-età, aħna nsibuha diffiċli li neżaminaw l-età kif suppost fil-żmien li għanna. Kif ukoll id-deċiżjoni tal-qorti ċe 47 tal-2017 u koll għamlet il-proċess ta' determinazzjoni ta' responsabilta aktar diffiċli fċertu kazijiet. Għaliex aħna ma nistawx inżommu dawn il-kazijiet miftuħa mal-istat membru li rispondi skont l-età Huwa diffiċli wkoll li nimplementaw dan ir-regolament mod ġenerali għaliex l-istat li jirrispondi jista' jevita responsabilità billi ma jirrispondix għal talbiet ta' eżaminazzjoni. Aspetti ieħor ta' regolament li nsibu diffiċli hija ir-rekwiżit ta' prova. Ħafna drabi informazzjoni mill-applikanti jingħataw permezz ta' dikjarazzjonijiet orali u ħafna drabi dawn ma jistawx jappoġġaw il-stqarrijiet tagħhom bi provi U aħna nsibu li l-istati membri interpretaw il-validità tal-istqarrija orali bil-fom eh, mod differenti u dan ifisser li l-proċess ta' determinazzjoni huwa aktar diffiċli. Ħafna drabi nqalaw mistoqsijiet dwar eh, il-ċediment tal-responsabilità u id-determinazzjoni ta' lima prova hija meħtieġa eh, din hija xi ħaġa li tvarja fost l-istati membri. Aspetti ieħor ta' interpretazzjoni differenti fuq il-prova hija propju l-kwistjoni tal-pis tal-prova meta niġu għall-artiklu 12.4 fuq il-viżi. Rekwizit biex wieħed japplika dan l-artiklu huwa li l-applikant ikun uża il-viża biex daħal fit-territorju tal-istat membru. Hemm ċertu stati membri li jsibu li huwa l-istat membru rikjedenti li għandu r li juri li l-applikant ikun daħal fit-territorju bil-viża. Sakemm il- l-applikant ma jiprovdix il-viz, il-passaport huwa diffiċ ħafna li wieħed juri dan. Għalhekk ċertu stati membri jaħsbu li hija tajba li jassumu li l-viża fil-fatt intużat biex wieħed jidħol fit-territorju. U dan joħloq problemi meta wieħed japplika l-artiklu. Dispożizzjoni oħra li jħol itinna ċertu sfida hija nimplementaw il-kwissjoni ta' riunifikazzjoni tal-familji, speċjalment meta niġu għal kunċett tal-aħjar interess tat tfal. Għawek huwa diffiċli wieħed jeżamina każijiet fejn il-persuni, żewġ persuni konċernati jinsabu fi stati membri differenti. Grazzi. Mrs. Lilliblatt and Mr. Axelson. Grazzi, grazzi ħafna għal kontribuzzjoni tijak din il-parti tal-ewwel panel, ġifri meta qed naraw ftit kif jaħdmu l-amministrazzjonijiet nazzjonali tal-pajjiżi li aħna tlabna biex nisimgħu l-esperjenza tagħhom. Issa insib issa morru għal Marija Bolocchi mill-Uffiċċju tal-Azil ta' Spanja. 10 minuti, l-iktar l-iktar 10 minuti għandek. Por esta participación que nos permite exponer. Permettu li li nispiegalkom il-situazzjoni mill-perspettiva tiegħi. L-ewwel net jiena eh, rrid illi natikom ftit ċifri li jirriflettu s-sitwazzjoni li għandna fi Spanja u li jqisu ukoll l-applikazzjoni tar-regolament ta' Dublin. ċertu statistika turi illi fl-2019 Kien hemm 720.000 ta talba għall-azil fil-Unjoni Ewropea kollha. U 139.000 minnhom kienu tħul irregolari Fil-każ ta' Spanja, per eżempju, tnaqis ta' dħul irregolari kien ta' 50% ma minkejja dan xorta waħda kien hemm żieda tal-bit ta' protezzjoni internazzjonali ta' iktar minn 100%. Jiġifieri s-sitwazzjoni ftit differenti minn dik li hemm fl-istati membri oħrajn. Fil-każ tagħna l-applikazzjoni ta' regolament ta' Dublin jimxi b'mod parallel għall applikazzjoni esistenti ta' sistema ta' protezzjoni internazzjonali u proċedurali u dan jfisser illi fl-2019 il-żieda tal-files ta' Dublin kienu ta' 10% eh, iktar dawn huma proċessi li jimxu verament mod paralleli, ġifiri kif għattilkom is-sitwazzjoni tagħna differenti minn dik ta' pajjiżi oħrajn u dana jispjega eh, jispjega ruħi propju minħabba li l-istati eh, ta' oriġini li jiġu minnhom daw l-applikanti. 90% huma mill-pajjiżi latinoamerikani fl-Unjoni li jitolbu eh, li jitħlu fl-Unjoni Ewropea fi Spanja jiġu mill-Venezia, Kolombia, Venezuela, Kolombia, Honduras, Nicaragua u El Salvador kienem autoritajiet oħrajn jgħidu illi essenzjalment l-esperienza tagħna tixbaħ għal dak tagħhom fl-interpretazzjoni diverġenti tal-dispożizzjonijiet dwar il-riunifikazzjoni tal-familja sabiex din issir realtà f'ċerti każijiet it-trattament ta' ċerti komunitajiet li huma partikolarment vulnerabbli bħal minorenni mhux akkompanjati u persuni dipendenti u għandna diffikultajiet ukoll pers persuni eh, files per eżempju li jintbatu minn stati membri oħrajn. Għalek l-esperienza tagħna hija simili u koll għal dawk li spiegaw u deskrivew stati membri oħrajn id-dimensjoni esterna u l-prevenzjoni tal-flussi primarji hija fondamentali għal huma dawk li jevitaw illi kunem flussi sekundarju koll riferew għalija din il-ħaġa eh, persuni oħrajn li tkellmu qabli elementi mhux effiċenti fil-regolament ta' Dublin U li rinżommu per pereżempju minn fejn bdejna, pereżempju issa rridu zommu f'moħħna E, eh, l-responsabilità tal-pajis tal-ewel tħul Dan joħroġ mill-prinċipju tal-regolament eh, fil-bidu meta beda japplika l-ewwel regolament u li għadha sal-lum, madanna kollu kif qalu oħrajn, kemm minħabba il-kriżi tal-2015 u anke minħabba s-sitwazzjoni li qegħdin fiha llum, jiġifieri kriżi tal- eh, numri enormi li l-għaddeja l-bosta snin. Nistaw naraw illi waslet kemm blajru minn ħafna stati membri ma' xorta waħda il-pajjiżi tal-ewwel dħul e, ifisser illi dan il-prinċipju mumiex sostenibbli u laqas mu effiċjenti fuq medda ta' żmien medja u twila. Għalhekk irridu nqisu illi il-dawk li jtolbu protezzjoni internazzjonali mannix ninsew illi il-an ta' regolament ta' Dublin huwa li naraw li ma huwa l-istat membru li għandu responsabilta għal din it-talba għal um, protezzjoni internazzjonali niżguraw illi il-proċedura timxi b'mod tajjeb u li dan issir kemm situazzjonijiet normali u anki mbagħad meta jinqalgħu il-kriżijiet. Ir-responsabilità tal-pajjiż tal-ewwel tħul Eh, b'mod eh, stabli fisser illi din dan huwa peace enormi akbar u aktar fuq il-pajjiżi tal-ewwel tħulu din ukoll hija xi ħaġa li rridu nerġaw eh, nirriflettu dwarha. Rridu naraw ir-realtajiet x'inhuma l-Parlament Ewropew fl-2016 Issa din is-sitwazzjoni u ħareġ sistema ta' distribuzzjoni obbligatorja u imħaffa għall applikanti tal-protezzjoni internazzjonali skont ir-rabtiet li huma għandhom mal-istati membri partikolari u li dan setaw ikunu eżaminati mill-istat membru li huma għandhom leqreb rabta miegħu. Din ukoll għandha titqies fil-proposta tal-regolament sabiex l-implementazzjoni issir aħjar l-applikazzjoni ta' klawsoli dwar il-familji, l-aħwa, minorenni mhux akkompanjati, karatteristiċi speċifiċi jew eh, gruppi vulnerabbli oħrajn għandhom ukoll ikollhom proċeduri u flessibbli. Aħna rajna li hemm xi nuqqasijiet fosthom pereżempju li n applikazzjoni ta' dawn il klawsoli jew inkella diverġenza fil-mod kif dawn jiġu applikati Mbagħad persuni wkoll li forsi mandom rabta ma' stat membru għalix għat ma' jkunu għexu fiħ, ma' jkollomx viza u ma' jkollomx raba li jiexu fiħ. Eh, dawn huma wis vagi biex imbagħad jippermettunna illi naqsmu r-responsabbilta b'mod xira bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea għaliex din hija sistema oġġettiva, eh, għandna bżonn sistema oġġettiva bi kriterji ċari sabiex imbagħad twassal għal sim ġust bejn l-istati membri kollha. Di tkun sistema permanenti, ġifiri li tkun ukoll preventiva u ma tkunx tapplika biss f'każijiet ta' kriżi. Nasbu wkoll li huwa importanti li din is-sistema tkun tfisser ukoll illi eh, issir uh, eżami tal-proċedura kollha ħna esperjenza ta' persuna li għattat ħafna eh, ħin uh, flimbu eh, tiġri mistat membru għalliħor ieħor u dinja xi ħaġa li għandha tkun evitata fil-futur b'mod eh, partikolari rridu nqisu wkoll il-persuni illi jittellaw l-art wara operazzjonijiet ta' salvataġġ fuq il-baħar. Peress li lan tagħna huwa li ntejbu l-implementazzjoni ta' dan ir-regolament u l efficienza tal-proċeduri attwali bżonn li l-proċeduri jkunu iktar faċli, iktar effiċenti. Dan huma affarijiet iridu nżommu f'moħħna kemm fil-reviżjoni tal-regolament ta' Dublin, eh, anki fil-dispożizzjonijiet li nikludu fih anki eh, wkoll niffaċilitaw il-sistemi eh, illi jintużaw sabiex naddu ir-responsabilta bejn l-istati membri ma dejjem dejjem fir-rispett ta' drittijiet fondamentali tal-persuni ikkonċernati fl-Ewropa ma nistgħux noħolqu ċentri fejn ta' detenzjoni fit-tul u importanti illi nelbu il, dan l-ostakolu tal-responsabilità tal-estat tal-ewel tħul u rridu kol nuru ċertu solidarjetà u flessibilità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 naraw dawn iċ-ċifri u din is-sitwazzjoni ta' tħul. Mela, issa ngħaddu għal kellim li miss. f'din il-laqa mal-persuni rilevanti issa naddu għal rappresentanta taljana Simona Spinelli li hija l-kap tal-Unità Taljana. Naddi l-kelma l-Italja. Għandek 10 minuti. Spero di attenermi ai nove, anche perché i colleghi che mi il-kollegi li tkellmu ta' qabel diġa ta' għafas fid-dettal ta' dan il-problemi li niltaqgħu magħhom aħna fl-unitajiet kollha li jirrappreżentaw il-regolament ta' Dublin fl-Ewropa. Nixtieq nirreferi għal wieħed mill-prinċipji fondamentali ta' dan ir-regolament ta' Dublin E naħseb li l-fat li il-prinċipju tal-fiduċja reċiproka li ridu nafdaw iktar f'xulxin, din għandha tkun il-bażi fuq xiex jimbnew il-prinċipju l-oħra ta' solidarjetà u anki ta' distribuzzjoni iktar xirqa, iktar ġusta. Ġifiri mill-qafas legali dan ikun tkun il-bażi għall attwazzjoni ta' kollox ir-raġunijiet storiċi diġà tkellimna ħafna fuqhom għalhekk nista' ngħid li s-sitwazzjoni ta' bħalissa forsi tidder isa waħda ta' tranzizzjoni s sitwazzjoni tal-Libja diġà smajna ġifiri li din tħassibna imma aħna ma neħdux sib l-affarijiet ta' natura politika. Imma huwa minnu li ċ-ċirkostanzi ta' bħalissa suppost jirrendina iktar bajnejna miftuħa biex nkunu nafu x'ġejalina biex ikun verament riforma għax kif smajna anke minħat tal-Ġermanja b'mod ċar hemm bżonn li dan dan ir-regolament jiġi riformat. Fl-Italja kif nimplementaw regolament ta' Dublin rajna li tlaj eh, zidna fi matul is-snin anki jekk naqsu il-flussi ta' li dawk li jaslu. Imma ħna għanna il-frontiera kważi esklusivament marittima tal-bahar għalek it-tħul irregolari fl-Unjoni Ewropea jas, nies nis jaslu minn fuq il-bahar Umbat għanna frontiera interna fit-tramuntana ta' pajjiżna li hija waħda li mhux mal-baħar ovvjament. Ġifiri, meta niddefinixxu l-azil skont il-regolament ta' Dublin fl-2018 anki fl-Italja l-situazzjoni qed tsim li bħal dik ta' Spanja ġifri anki kien hemm xi għax iktar minn 10,000 kien hemm 40,000 talba tal-azil u kien hemm 6,000 titinqas għal li jidħlu fil-qafas ta' Dublin. Ġifri aħna il għajna fl-Italja bis-sistema tagħna kważi irċeviet nofs kważi nofs dawk ġifiri skont regolament ta' Dublin minn dawk li daħlu kienu jaqaw taħt regolament ta' Dublin. Ġifiri, mill-kriterji li semmejna anki issa stess fir regolament ta, Dublin għandhom isu ġerarkija. Ġifiri, meta inti titħol l-ewwel darba, mhux daqshekk importanti x-l-artiklu 13 fit-teorija jiġi wara numru 7 u numru 8 il-punt importanti imma xinu dik ktar li jintuża fl-aħħar mill-aħħar. Dak li provajna diġa nismajna qabel, il-difikulta tal-prova, l-oneru tal-prova, anki ġifiri għal eh, minorenni, dawk li tfal taħt l li mumiex akkompanjati, li id-drittijiet tagħhom ivarjaw anki meta nitkellmu fuq il- Anki meta nitkellmu fuq ir-rinifikazzjoni eh, familjari. Is-sitwazzjoni wkoll tkellmu hija simili ma' dak li qalu l-kollegi tal-Greċja. Il-protezzjoni internazzjonali eh, tiddependi mid-dokumenti, ċertifikati li wieħed jista' jkollu eh, miegħu li jiddependi minn ċertifikati ta', ta twelit huwa verament diffiċli li wieħed ikollu provi ta' dawn ir-rabti ta' familjari anki bid-DNA bid-discendenti wieħed jista' diffiċli ħafna wieħed ikollu eh, jekk il-membru tal-familja jkun jinsaf xi stat membru ieħor. Għalhekk f'dan il kuntest huwa importanti ħafna li nżommu il-prinċipju tal-fiduċja reċiproka biex niggarantixxu proċeduri eh, ta' malaj ħafna drabi fisser ikun ifisser niggarantixxu interpretazzjoni l-istess fuq mawt ta' kif ninterpretaw il-regolament smajna li dan ukoll ivarja. Mhux kulħadd jinterpretaw bl-istess mod. Anki meta jkun hemm kriżi emerġenti, ir-riskju li jkun wieħed għadda minnu jgħat il fatt li wieħed jinterpreta l-fatti b'mod differenti li skont l-istat ġifiri fej jkun min ikun l-istat. Hemm ukoll problema ta' rekwiziti, ta' żmien, il-rabtit familjari kif wieħed ikun ċert mill-età tal- eh, minorenni li jiġu ġifiri il-problemi huma kbar u il-rifużjonijiet imħabba dokumentazzjoni li ma tkun eżatta li tkun qed tiġi preżentata b'mod bħala prova skont ċirkostanzi dan kollu joħloq ħafna problemi. Meta nitkellmu issa għal dawk li ġu salvati minn fuq il-baħar, ħafna każi wieħed jista' jgħid li jekk wieħed jiġi salvat mill-baħar, it-tħul fil-pajjiż u wieħed irregolari, kif se tiddiskrevi ħdan anki skont l-artiklu 13? Għal pajjiżna Irridu nqisu ċirkostanzi li jkunu applikabli biss għal ċertu pajjiżi li jkunu biss japplikaw għal pajjiżi kif għandi kemm eh, tajtkom l-eżempju. U ma jistax ikun li dawk li għandhom il-frontera esterna ikunu edin eh, jieħdu ċerti ċizjoni tukolom din il-responsabilità partikolari. Xtaqt nisirraħ moħ il-sinjura Xasarjavi li tkelmet fil-bidu li fin-netwerk bejn l-uffiċċji tagħna ngħidilha li aħna dejjem niftakru li mhux meta naraw dokumenti li id-dokumenti jirrappreżentaw persuni. U dejjem dan nipruvaw nżommu dan il-netwerk biex ikonna riżultati komuni nerfaw ir-responsabilta li tkun l-istess sabiex id-distribuzzjoni ta' dawk li jitolbu l-azil tkun waħda ugwali li nuru verament dan il-prinċipju solidarjetà mhux bejn l-istat imma anki bejn dawn in-nies li kun qed jitolbu l-azil. Ningrazzjak għal kontribuzzjoni tiegħek, Sinjura Spinelli. Issa, naslu għal punt fej niddeċidu ftit fi xaħna wara li smajna eh, il-rappresentanti tal-amministrazzjonijiet mela nisimaw minna t-sinjura Keller, il-rapporter u anki shadow rapporters. Forsi intikom minuta, zoċ minuta massimu. Tamlu l-mistoqsijiet kom li jistaw jiġu eh, wieġba mir rappreżentanti li għanna unek maħna, għax tinsawx għanna round iħor. jina nfakkarkom Nfakkarkom li suppost nibdow fl-10 nofsu ħamsa it-tieni panel. Imma għax irridu nispiċċaw san nofsija wara n-nofsija nalqa tal-koordinaturi. Verament, edin niġru wara l-ħin hawnhekk. Sinjura Keller, fidejk. Grazzi ħafna jiena nixtieq nirringrazzja minn qalbi il-nis responsabli tal-unitajiet ta' Dublin tal-Istati membri li ġo hawnhekk li aċċettaw li jitkellmu, jesprimu riħom fil-qosor, jedunna ftit dwar l-esperjenzi tagħhom biex ikonna din il-viżjoni Ewropea minn sitt stati membri li jiklumplementaw il-xulxin. Jiena nixtieq insemmi tlet punti. Ħafna minnkom kienu dawk li tkellmu dwar l-interpretazzjoni differenti ta' l-artikli differenti tal-regolament ta' Dublin. Għalhekk, x'nistgħu nagħmlu, x'tipproponu intom sabiex navvanzaw flimkien biex inkunu qegħdin naqblu l-interpretazzjoni li ssir iktar mill-qrib iktar l-istess biex inkunu edin nirrispettaw aħjar dan ir-regolament Ewropew. It-tieni punt dwar il-minorendi mhux akkompanjati. Anki fuq dan il-punt tkellimtu fuq id-diffikultajiet tal-skadenzi, il-provi li jista' l-interessi superjur tat-tifel jew tifla, għalek għawnek xqed tipproponu intom l-istess ġifiri biex dawn iż-żazax tagħna dawn iż-żazax nkunu nistgħu nodu sibhom aħjar. Umbagħad il-problema tal-frontieri esterni min jidħol b'mod regolari għaw tkellimtu wkoll fuq il-passer. Ġifiri dawn il-persuni li niskopru mill-proċess ta' Dublin li ma nkunux nafu bihom minn qabel għax ma jkunux ġew reġistrati meta jkunu waslu fil-pajjiż. Hawnhekk ukoll x'tistgħu tipproponu bħala azzjoni konkreta biex niġi u kon naraw kif aħna nelbu il-problema tal-passer. Iva, inti verament tajt eżempju ta' kif għandek eh, titkellem fi żmien qasir. Is-sur Tobe bħala shadow rapporter. Iva, grazzi ħafna, President, grazzi l-kontribuzzjoni differenti għal-kontribuzzjoni kolla li smajna. Iva, huwa ovvju li illum il-regolament ta' Dublin mhux qed jaħdem kif suppost. Problema ċara li toħroġ hija li għanna ħafna ekkim sejħa dawk il-movimenti sekundarji Għandi mistoqsija. Naħseb li nistaw naqblu għal-fat li rridu narmonizzaw iktar il-sistema tal-azil tal-istati membri u dan minn rridu namluħ mill-aktar fis, imma għandi mistoqsija speċifika. Ejja nejdu jirnexxilna. Jirnexxilna ġifiri li narmonizzaw is-sistemi ta' l-azil imma ntom taħsbu li dan se jkun biżejjed jekk iridu naraw li unevitaw dawn il-nies li ċar u wara il-secondary movements, hekk imsejħa. Ġifiri ikonna regolament ġdid ta' Dublin li jkun jaħdem. Grazzi. Grazzi ħafna sur Tobe. Issa, l-Onorevoli Bartolo, il-Viċi President tagħna. Lodwa tajba l-kulħot, bonġu l-President, grazzi tal-li tajni ċans nitkellem aħna. Fimna minn dak li smajna, kulħat sema fil-fat xintqal li il-regolament Dublin tri mux qed jaħdem għax memx koordinament bejn l-istati membri memx implementazzjoni tajba ta' dan il-regolament u dan kollu u kol ġi għammes mill-Kunsil tal-Europa li aħna kenna laqa eh, maħħom tal-Kunsil tal-Europa l-ġimma l-ohra stess ma l-Senjura Keller. Ovvjament, dan rinifikazzjoni tal-familji, il-problema il problema tal minuri diffikultajiet oħra u kol. L-affarijiet huma komplessi, eh, anki ġifiri skont il-regolament Dublin 3 anki jekk l-artiklu 80 ta' trattat dwar il-funzjonament tal-Unjoni Ewropea jitkellem dwar il-prinċipju ta' solidarjetà u ta' kif jitinqasam ir-responsabilità, għalhekk irridu nelbu dan il-prinċipju ta' responsabilità tal-ewwel pajjiż fejn jkun hemm midħul u kif smajna minn kulħadd nar il-regolament jiġi rivedut, anki kif ġi propost mill-Parlament Ewropew fil-mandat ta' qabel kienet proposta ta' riforma ta' dan il-regolament ta' Dublin biex ikun hemm sim iktar ugwali bejn l-istati membri kollha din il-distribuzzjoni eh, indaqs imma dan eh, ila il-Kunsil ila sentej imblukkata din il-proposta. Għalek naħseb li soluzzjoni għal dan kollu edin flimkien hawnhekk nitkellmu b'dan soluzzjoni tkun li napprovaw dak li qal il-Parlament Ewropew sentejlu fil-mandat fil qabel ġifirin ngħidu li naqblu mal-riforma tar-regolament ta' Dublin. Grazzi ħafna. Issa. Is-sur Karenje. Iva, grazzi President, nirringrazzja il-reprezentanti kollha tal-Istati membri l-autoritajiet il-testimonjanza tagħhom ta' kif qed jħadmu il-regolament ta' Dublin 3 li qed jiġi u koordinat minn kulħadd mħabba l-problemi, l-problemi ta' li m'hemmx biżejjed solidarjetà, id-distribuzzjoni bejn l-istati membri, l-minuri li ma mhumiex akkompanjati, il- nafu li fil-Greċja, il-Ministru Grek kien talab il-Ministru Ewropew kien hemm il-Portugal biss li risponda, imma l-Ministri tal-Ewropa eh, Ewropej l-oħra ma kienux rispondow. Iġifieri aħna hawnhekk insaqsu eh, lilna infusna mill eh, fl-Europa, anzi fil-Mediterran, er u 640 tifelu tifla minn mill-2015 minn meta konna rajna dawk l-istampi l-immaġni ta' dak it-tifel eh, mejjet fuq eh, ir-ramel imma irridu nqisu il-persuni li jkunu qegħdin jaħarbu u ma jgħixu fil-biża li ma jafux kif jagħmlu applikazzjoni għall ażil Jiena naħseb li dawn l-affarijiet kollha rridu nqisu qabel niddeċiedu. L-Onorevoli Tardino issa. Skużani, inti suppost kellimt qabel. Ġifiri, issa ħantik eh, ċans. President, jina ma tkellimċ qabel. Skużi, ma konċ fimtek, kont sibtek li li kont diġa tkellimt qabel. Iva, grazzi ħafna. Din naqblu fuq ħaġa waħda li regolament bżon jiġi reformat Aħna smajna ħafna kritika tal-interpretazzjoni, il-regolamenti mhux biżejt u anki il-burokrazija. Innu ċifri u maċari minn dak li smajna xtaqt ngħid li fl-2017 kien hemm xi 700 talba tal-azil u U um, wieħed mill-kriteri fondamentali li għandu jgħin fil-riunifikazzjoni familjari smajna li ma jaħdimx imħabba li memx flessibilità, li memx possibilità biex wieħed jifhem ukoll ir-rabtiet tal-familja u l-ġenetika. Għalhekk meta ikun hemm l-ewwel dħul jekk aħna nitkellmu fuq solidarjetà bejn l-istati membri u naraw dan il-prinċipju ta' min tal-pajis li jkun l-ewwel pajis kif nistaw um, naraw din, il, dan il-prinċipju wkoll tal-riunifikazzjoni familjari kif nistaw nabbinawha. Is-Sinjura Ernst issa. Iva, grazzi. Fl-2011 wara il rebija arbija, kulħadd kien qisu realizza li il regolament ta' Dublin kien falla. Dak iż-żmien kienu għalunna li kien hemm problema kbira mbagħad erba' snin wara fl-2015 il-kriżi tal-immigrazzjoni tal dak kollu li ġabet magħha u fl-aħħar il-Kummissjoni anzi, il-Kumitat irnexxielu bil-maġġoranza ta' żewġ terzi jaddi proposta. Kienet proposta li kellna fuq il-mejda li konna nippreferu kieku li minn il mistinnin tagħna semmaw li din il-proposta tal-Parlament. Imma dan ma sarx. Għale, jiena għandi mistoqsijiet interessanti dwar id-distribuzzjoni. Irridu nbidlu l-mod ta' kif namlu id-distribuzzjoni, imma kif namlu l-affarijiet fl-Italja, fl-Ispanja u fil-pajjiżi ġirin. X'qed jiġri? Mbagħad eh, fil-Greċja x'se tkun il-proposta tagħkom kif jiġu mqasma dawn in-nies? U mbagħad hemm il-deċiżjonijiet tal-Qorti tal-Ġustizzja li jgħidu li trasferimenti ta' Dublin ma jistawx isiru minn Marzu tal-2019 li trasferiment kmini huma eh, ma diżumani. Jiena mill reprezentanti tal-Ġermanja rritin inkun naf kif qed tiġi implementata di deċiżjoni tal-qorti. Nixtieq ukoll inkun naf meta qed nitkellmu li ma pajjiżi huma responsabbli, regoli iktar ġusti, ġifim dak li smajt rappreżentant tal-Ġermanja. L-istati membri għandhom nkun voluti jew ne, aħna naħsbu li iva. U x'inen x'ngħidu dwar l-eżami ta' qabel prealabli dwar ammissibilità, ammissibility check, x'taħsbu dwar dawn intom? Nfakkarkom, fil-11 neqsin kwart irridu nibdow it-tieni panel għaw zoċ eh, membri li u jamlu mistoqsijiet. Signora Gijom, minuta, kull wieħed għandkom. Fil-malaj malaj, jina naħseb li kullħat qed jifhem li l-prinċipju bażiku ta' Dublin, ta' regolament ta' Dublin, huwa jibbażar huwa huwa li l-istati membri huma l-istess. Naqfu li dan mhux minnu mill-bidunet ma jistax ikun. Fimniħ dan ġifiri, il-prinċipju ta' eh, l-ewwel tħul ma jaħdimx, naqet naraw li l-Parlament kien sab soluzzjoni oħra. Ġifiri, ma nafx jekk dak eh, hawnhekk min qed jetmana u ma l-iktar intiżi ma dan is-suġġett imma Metta! semmorru għal parti pratika fil-Kunsil, ġifri meta l-Stati membri jerfaw ir-responsabili tagħhom b'sistema oħra li tieħu poż din is-sistema li ma taħdimx għax mill-bidunet kella il-problemi. Issa, l-Onorevoli Ferrara. Grazzi, President. Grazzi għal dawk eh, fuq żewġ punti dwar l-ewwel tħul, il-pajjiż l-ewwel tħul, nafu li dak li huwa l-iktar implikat, jiena laqatni l-intervent ta' tal-Ġermanja li qed li qalu iva li konna model ta' responsabilità ġust, imma irrid ikun hemm il-proċeduri ta' eh, fil-traċ. Imma dan li li ġib li ċertu dubji anki mill eh, dokument eh, tal-2016 dan il-Parlament. Iġifiri, jekk ikonna proċedura ta' missibilità preventiva jew eżami prima faċe kif għanna fid-dokument ta' riforma li approvat eh, tal-Parlament Ewropew jista' jkun hemm problemi fuq il-mertu kif ukoll fuq il-proċedura ġifiri dejjem id-diffikultà tibqa dik tal-pajjiż fejn jkun eh, daħlet il-persuna eh, l-ewwel pajjiż. Jiena irrit naġġel għax m'għandix xejn għalhekk qed naġġel tgħid il-deputata. Il Umbat għandi dubji dwar secondary movements. Din hija kwistjoni politika jew kwestjoni legali. Ġifiri l-autorità italjana qalet, kella raġun tamelek il-prinċipju tal-fiduċa reċiproka li hija nieqsa u l-autoritajt oħrajn qalu li hemm interpretazzjoni li diverġenti. Ġifri din hija problema politika jew inkella hija waħda legali hemm problema u kol legali f'dan il-kas. Kif nistaw nemxu? Għax fil-liġi Italjana hemm l-interpretazzjoni autentika li il-leġislatur it-tieħ ċertu eh, fej jimra, imma ġifri tal-livell u rridu naraw kif insolvuha. Issa, għanna ħames amministrazzjonijiet nazzjonali hawnhekk il-panelistana, intom smajtu l-mistoqsijiet diretti, l-kummenti, ċfrekkit ek joġobkom. Zommu mal-punti liktar importanti li joħorġu mill-esperjenzi tagħkom. Nibdow is-sur karafjas minuta, minuta u nofs forsi? Jiena nixtieq nirribatti żewġ nwieġeb żewġ mistoqsijiet waħda fuq il-secondary movements u l-oħra dwar il-problema ta' divergenzi ta' kif ninterpretaw ir-regolament. Dwar il-movimenti il eh, sekondari, jekk daw inkonsidrawhom nejdu li dawn huma assoċjati mal-djufijiet ta' regolament ta' Dublin, mela soluzzjoni għal dan tkun li ikonna regolament ta' Dublin li jaħdem. U regolament ta' Dublin jista jaħdem meta jkun hemm kriżi jekk ikun hemm element ta' eh, eh, ġustizzja li ikun il-bazi tar tar-riforma. Issa, dwar l-interpretazzjoni li dvarja, pal kull regola, jista' jkun hemm aspetti ta' kif wieħed jinterpreta. Imma hemm ċertu prinċipji li dejjem iridu jkunu il-bażi tal-interpretazzjoni li nkunu ġifri fuq xiex nibnu l-interpretazzjoni. Mardux rridux ninsow li aħna rinu fil-laqda tal-familji rridu dejjem nissalvagwardjaw, dejjem nipproteġu l-interessi tat-tifel jew tifla. Dirtijiet fondamentali tat-tfal. Ġifiri wieħed jista' eh, jiċċara r-regolament fil-futur ma meta eh, jimplementa r-regolament dan tittamlu skont eh, numru ta' prinċipji bażiċi kif għadni kif semmejt u anki ovvjament il-fiduċja reċiproka. Grazzi ħafna. Lese? Issa ħalli nisimma' minant l-awtoritajiet Ġermaniżi. Minuta u nofs. Iva, grazzi. Armonizzazzjoni ta' sistema tal-azil. Ma nafx jekk tannux bizzejiet aħna naħsbu li palaan u importanti ma mux bizzejiet rridu nqisu u koll li għanna bżon ta' inċentivi għall-applikanti ma mux biss anki għall-istati membri. Aħna naħsbu illi u importanti illi ma jkunx hemm differenzi bejn l-istati membri li xuħut ikollhom pis ferm akbar minn ta' oħrajn dan l-iżbilanċ hija waħda mir-raġunijiet għalfejn hemm dawn il-piki bejn l-istati membri u miflok ma jaħdmu flimkien jimpikaw ma' xulxin. Għalhekk jekk aħna nistgħu nelbu dan l-iżbilanċ inkunu qegħdin naħseb insolvu ħafna mill-problemi li għandna llum anki il-migrazzjoni eh, sekondarja u għalhekk il-Gvern Ġermaniż ippropona sistema ta' responsabilità li eh, s-serra fuq il-proposta tal-Parlament Ewropew. Aħna nilqaw il-proposta ta'kom sabiex ikun hemm verament sistema ta' distribuzzjoni ġusta. Jekk verament ikun hemm sistema ta' distribuzzjoni ġusta, il-problema fl-interpretazzjonijiet differenti u kol naħseb li jirnexilna nelbuwa li il-problema li għanna l-lum hija dil-kwistjoni ta' minu responsabli nitħlu fija biss meta ikun hemm stat membru illi irrit jeħles minn persuna u jibata f'pajjiż ieħor. Imma jekk ikun hemm sistema ta' distribuzzjoni ġusta li tkun tagħmilha ċara mill-bidu net għaliex hekk pereżempju di sistema tinħolloq mill-lejazo mbagħad tkun konfermata mill-rati Ewropej, jekk ikollna deċiżjoni ċara illi tiddaħħal fl-Eurodac u tkun rikonoxxuta ma jkunx hemm imbagħad dan il-piki bejn l-istati membri. Jiena ħsibt li kelli nitkellem fuq dil kwistjoni tal-interpretazzjoni tal-regolament ta' Dublin jekk ix problema legali u politika fl-Iżvezja hija legali għaliex huma l-rati fl-Iżvezja li jinterpretaw ir-regolamenti u ħadd iktar forsi sitwazzjoni tagħna hija differenti minn dik li hemm f'pajjiżi oħrajn. Mbagħad eh, hemm il-kwistjoni tal-armonizzazzjoni u x'effetti jista' jkollha. Jiena qed nitkellem għabbażi tal-esperjenza li kellna aħna fl-uffiċċju tagħna tal-Dublin Unit. Nista' ngħidilkom illi iva sistemi differenti tal-azil għandhom impatt fuq kif jiċċaqal n-nies u l-mod kif jinterpretaw regolament il-pajjiżi pajjiżi differenti u koll għandu impatt. Ġifieri armonizzazzjoni żgur se jkollha impatt fuq kif jaħdem dan ir-regolament. Grazzi. Sinjura Boloki. Lado lo agradezco. Sí, muchas gracias. Eh, bueno, yo creo que de alguna manera jekk hemmx bżonn ta' armonizzazzjoni sabiex nelbu din is-sitwazzjoni li qegħdin fiha bħalissa. Aħna nasbu illi biex eh, eh, nistabilixxu il-pajjiż li għandu responsabilta u dak li propona il-Parlament naħseb illi Eh, din għandha tkun il-linja li tiddereġi il riforma ta' dan ir-regolament sabiex eh, fis-snin li ġejjin ma jkunx hemm iktar kriżijiet u jkun hemm distribuzzjoni aħjar. Grazzi. Issa s sinjura Spinelli. Iva, anki fil-fema tijaj, l-ewwel pajjiż ta' tħul għandu jkun kriterju bażiku bat fuq livell tekniku wieħed mill-prinċipji li nistgħu napplikaw sabiex insaħħu il-fiduċja reċiproka jista' jkun il-lib tal-oneru tal-prova jiġifieri jkun hemm dikjarazzjoni fuq l-eżistenza ta' rabta familjari biss prova kontrarja jew li eh, tgiddeb il-dak li jkun għal, intqal, eh, tista' tkun soluzzjoni li nistgħu naddottawa. Fuq il-movimenti sekundarji rrid infakkarkom illi l-armonizzazzjoni għandha tkun essenzjalment fuq is-sistemi ta' akkoljenza. Għaliex huwa dak illi jagħmel id-differenza eh, fuq dawk il-pajjiżi li l-iktar ikunu infittxija biex in fihom hemm sistemi illi mhumiex ċari, il-mekkanizmu li inċentiva għandu jkun l-ewwel fuq dawk li jitolbu l-azil u dan il-mekkanizmu ta' inċentivi fir indirizzat lilhom. Grazzi ħafna, grazzi lilkom il-koll tal-li kooperajtu, tal-lu zammejtu mal-ħin, tal-li weġibtu blaħjar mot li stajtu uh, fil-ħin li kelkom Nirrangrazzjaw il-rappresentanti ta' sitt amministrazzjonijiet illi kienu involuti. Grazzi verament għal kontributi ta'kom illi eh, zgur illi sensibu għamut li ferm fil-ħidma li għat rridu namlu biex insolvu dil problema ta' regolament ta' Dublin. U issa eh, rridu naddu għal parti li mess it-tieni seduta għal x'man ħin xnaħlu. Nirringrazzja lil kulħadd dawk li parteċipaw fl-ewwel eh, seduta. U issa se nisimaw prezentazzjonijiet minn esperti Ewropej u hawnhekk f'dan it-tieni panel nilqaw lil rappreżentanti li huma verament atturi parteċipanti f'evalwazzjoni analitika tal-implementazzjoni ta' regolament ta' Dublin kif qed issir bħalissa mela ħalli nibdew l-ewwel bi prezentazzjoni mill-EPRS, implementazzjoni tal-evalwazzjoni tal, tal evalwazzjoni tal-implementazzjoni tal-regolament ta' Dublin 3. Catherine Wooled, direttur u Stavros Papa Papageropoulos. Għanna ħafna nis li jridu jitkellmu diġa waqajna ftit lura, zommu f'moħħkom hekk joġobkom li tridu zommu mal-ħin. Forsi disa minuti? Uh, thank you very much. I'm going to present Grazzi, jina se niprezentalkom il-sejbiet u rakkomandazzjonijiet ta' dokument li se jiġi publikat nar il-ġimgħa U eh, nishtiq najdilkom li se nissorprendikom imma minix il-dokumenti kopri l-implementazzjoni ta' Dublin 3 ġie mitlub intlabna li namluħ dan ix-xogħol mill-Kummissjoni mil u dini evalwazzjoni ta' sistemi nazjonali ta' l-azil, mux tal-prinċipji sottostanti ta' regolament jew alternativi għalih, imma sempliciment tara kif dan il-regolament jgħat jaħdem fil-pratika. Jekk aħna naddu għal sejbiet li jem f'dan il-dokument, l-ewel wahda jgħalli kull evalwazzjoni trid tkun parzjali u kwalifikata minħabba li hemm ħafna formazzjoni nieqsa L-informazzjoni nieqsa fuq eh, l-implementazzjoni tirrigwarda it-talbiet, kemm idumu l-proċeduri, rizorsi, applikazzjonijiet li jiġu tirati, eh, numru ta' trasferimenti li ma jsarux, it-tul tal-proċessi tal-appell u situazzjoni sitwazzjoni tad-detenzjoni. Mela, l-ewwel ħaġa li sibna hija li rridu nindirizzaw din il-problema ta' nuqqas ta' informazzjoni. Mbagħad rajna l-implementazzjoni ta' Dublin tlieta u użajna il-Better Regulation Toolbox tal-Kummissjoni li tfittxi l-effiċenza, rilevanza, koerenza u valur miżjut Ewropew dwar l-effettività tal-Dublin 3 tal-istudju juri illi dana mhuwiex regolament effettiv għaliex ma jilħax l-annijiet tiegħu stess l-ewwel għan u aċċess ta' malajra l-proċedura u kif smajna mill-preżentazzjonijiet li saru u mod partikolari minn xaza din mi xi ħaġa li qiegħda ssir fil-prattika tieni għan kiena eh, li jieqfu jitressu applikazzjonijiet multipli multipliċi. Però daw l-affarijiet għadhom għaddejjin u dana minħabba li Eh, Dublin ma jindirizzax raġunijiet tal-movimenti sekondarji l-approċ ta' kastik illi hemm fir-regolamentu anke fil-proposti għal-riforma ma jneħħux ir-raġunijiet għalfejn in-nies jiċċaqalqu pereżempju kondizzjonijiet ħżiena ta' akkoljenza imma u koll Eh, il-fatt li n-nies ikunu jridu jinaqdu mal-familja tagħhom u bosta raġunijiet komplessi ħafna mbagħad il-ġerarkija tal-kriterji li hemm f'Dublin tlieta mhijiex irrispettata bisħieħ. Dak li juri l-istudju li ħafna drabi jkun hemm differenza mill-prinċipju ta' pajjiż tal-ewwel tħul li għandha tkun il- eh, eh, xaħġa li ssir b'mod awtomatiku Eh, Dublin tlieta mhuwiex effiċjenti l-ispejjeż huma għoljin u probabbilment sproporzjonati peress li l-anijiet tiegħu mhumiex jintlaħqu, imma l-ispejjeż finanzjarji huma diffiċli wieħed jagħti stima tagħhom madwar biljun euro fis-sena la folja m'għandix xifri eh, stablem ħafna trasferimenti li ma jsirux mill-utenti tal-sistema ġifir il germania u Franza jekk it-talbiet ma, jirrizultawx jirriżultawx fit trasferiment jintbatu gruppi ta' persuni eh, f'direzzjonijiet differenti. Umbat il-prezz tal-ħajiet ta umani fuq is-sistema li nis li jitħallu fil-limbu, detenzjoni, etc. Umbat il-rilevanza l-anijiet ta' Dublin 3 huma rilevanti u jibqaw rilevanti imma fil-nuqqas ta' teħid ċentralizzat ta' deċiżjonijiet f'sistema komuni hemm bżonn li jkun hemm sistema li wieħed jippermetti li nallokaw responsabilità l-istat membru li qed jopera f'dik is-sistema ċentrali ma l-evidenza l-istudji u studji oħrajn illi saru juru li rilevanza ta' Dublin 3 kif inhu bħalissa eh, għandna uh, Ir-raba kriterju, il-koerenza. Il-koerenza tar regolament ta' Dublin hija dajfa għal tliet raġunijiet l-ewwel il-koerenza interna hija nieqsa minħabba interpretazzjonijiet diverġenti ta' artikli importanti bejn l-istati membri It-tieni, il-koerenza tar-regolament fuq drittijiet fondamentali u kolli għaddajfa minħabba difetti fl-abbozzar u fl-implementazzjoni kif qed nistgħu naraw mid-data. It-tielet, koerenza mal-bqija tal-akija għall-azil u kol miex perfetta u dan għad dovut essenzjalment għal differenzi fil-formulazzjoni u fl-interpretazzjoni bejn Dublin u direttiva dwar proċeduri tal-azil. L-aħħar kriterju fuq is-sejbiet il valur mizjut Ewropew. Il-valur mizjut li wieħed ikollu regola Ewropea f'dan il-qasam huwa ċar hemm bżonn ta' kriterju standardizzat għal responsabilità u anki rekwiżiti ċari ta' dwar l-evidenza fejn ma jkollniex sistema li fija ma tinkludix sistema ta' teħid ta' deċiżjonijiet ukoll ċentralizzat l-Unjoni Ewropea edha tur tagħti valur miżjud permezz ta' l-appoġġ għall-implementazzjoni ma' dana kollu difetti li hemm fit tfassilu fl-implementazzjoni ta' Dublin joħloq dubji dwar il-valur miżju ta' Dublin 3 kif innu bħalissa. Issa nikkonkludi bir-rakkomandazzjonijiet illi aħna slitna minn studju illi aħna uh, se nippubblikaw uħna il-ġimgħa u tkunu tistaw taqraw. L-ewwel net irridu ngħidu illi d-difetti illi hemm kemm fit-tfassil u anki fl-implementazzjoni. Għalhekk, di miex sempliċement kwistjoni ta' implementazzjoni aħjar, Aħna d dinja l konklużjoni illi wasalna għalija, imma f'dan il-kas il-tfassil tal-liġi għab problematiku miex ċara u laqas ġusta u tħalli wis lok għal ta' politika minnaħa tal-istati membri. U eh, din hija xi ħaġa li tissorprendina f'regolament għaliex dan huwa regolament huwa strument legali li huwa maħsub propju biex jevita dal-problemi. Hemm ħafna żliet politika wkoll eh, fil-kuntest tal-implementazzjoni dana minħabba il-fatt li wieħed irid innaqas ir-responsabbilta' situazzjoni li spiegata b'mod tajjeb ferm xaza fil-bidu. Mbagħad affarijiet marbutin biss mal-implementazzjoni l-prassi u nuqqas ta' riżorsi. Għalhekk ir-rakkomandazzjonijiet iridu jkopru kemm il-disin u anki l-implementazzjoni dwar aktar effettività u armonizzazzjoni nirrakkomandaw rispett ċira tal-ġerarkija, prioritizzazzjoni ta' riunifikazzjoni permezz ta' żliet ta' politika, prattiki aħjar għal standards ta' evidenza, użu aħjar tal-artiklu 16 fuq persuni dipendenti, użu aħjar tal-artiklu 17 il-klawzoli ta' diskrezzjoni fuq eh, kwestjonijiet li rilevanti għal eh, familja fuq it-trasferimenti u take back requests, mod partikolari meta dawn diġà mill-bidu nkunu nafu li mhux se jirnexxu mod partikolari fejn il-kondizzjonijiet ta' drittijiet tal-bniedem mhumiex rispettati fil-pajjiżi fejn eh, tkun saret talba għal trasferiment hemmhekk nasbu illi il-Dublin Units għandhom jissospendu trasferimenti f'każijiet fejn ikun hemm ksur ċar tal-drittijiet tal-bniedem. Mbagħad rapportar aħjar biex ikun hemm inqas informazzjoni nieqsa u gwida wkoll minnaħa tal-Kummissjoni rakkomandazzjonijiet fuq il-rispett tad drittijiet tal-bniedem. Hawnhekk ikolli ngħid illi to Dublinate, dan sar verb f'ħafna uh, lingwi uh, Ewropej. Uh, uh, dawk li huma uh, Dublinated hija xi ħaġa illi hija sitwazzjoni u esperjenza verament kera. Għalhekk jew nevitaw il-trasferimenti ehm, um, koersivi naraw xaldu rati Ewropej fuq raġunijiet dwar il-trasferimenti. il trasferimenti niprioritizzaw il-konformità mal-bazata fuq il-drittijiet. Id-drittijiet tal-applikanti fost affarijiet oħrajn, il-minimizzar ta' l-użu ta' detenzjoni, l-evalwazzjoni ta' Dublin, għanna narawa fid-daw tal-karta tar drittijiet fondamentali bl-involviment ta' fraw il-Kommissjoni l-evalwazzjoni għandha tinkludi il-partiti konċernati kollha anki mod partikolari dawk effettwati direttament. Użu akbar tal-artiklu 17 il li wieħed u tnejn dwar raġunijiet umanitarji u ta' drittijiet tal-bniedem. Kull riforma għandha tkun ibbażata fuq id-drittijiet tal-bniedem u tal-bnedmin li qegħdin jiċċaqalqu l-unifikazzjoni tal-familja, ċess, drittijiet ta' mobilità, eċetera, anki wara jingħata l-istatus. Mbagħad rakkomandazzjonijiet fuq is-solidarjetà l-użu tal-artiklu 33 f'sitwazzjonijiet ta' sfida li nħallu li tittieħed azzjoni preventiva minflok ma jinħoloq paniku meta dan l-artiklu u TPD ma ġewx invokati l-użu tal-artiklu 17 huwa mekanizmu taqsim ta' responsabilta għal gruppi speċifiċi ta' wasliet kull riforma għandha toħloq sistema aktar ġusta taqsim ta' responsabilta fil-qalba tagħha li xinkella inutli jkollna riforma. U din kienet il-kritika li għamilna aħna tal-proposta ta' Dublin erba. Aħna nafu li riforma hija diffiċli imma fl-istess ħin li nittolleraw leġizlazzjoni tant ħażina għad eh, infinitum u hija problema fil-waqt li Dublin tlieta tibqa eh, jibqa l-qafas legali aħna nirrakomandaw eh, konformi konformità bazata fuq id-drittijiet u nirreferikom għax xogħol għamilna qabel fuq dan il-kuntest. U aħna hemmhekk għamilna rakkomandazzjoni dwar kif Dublin tlieta jista' jsir aktar konformi ma' dan. Naf li ma kienx faċli laqas għal panelists ta' qabel, ġviri għas dan il-kas ma ħajkun faċli għalek nitlobkom li tippruvaw tagħtu l-aħjar kontribuzzjoni tagħkom għal dik li hija l-iskeda mhux aktar minn 19 minuti. Issa ngħaddi l-kelma lil Alexander Desalus li huwa l-uffiċjal ta' politika fl-unità ta' appoġġ legali u politiku fil-ġus maquda l-Kummissarju Olja għal rappreżentazzjoni tal-rifuġjati tal-affarijiet eh, tal-Unjoni Ewropea fil-Belġu għal Belġu Lussemburgu, Irlanda u l-Olanda. Grazzi ħafna tal-li qed tistidnuni biex nipparteċipa llum. Jina ma kellix ċans li nara il-rapport ta' Lekre imma huwa interessanti li smajna l-intervent ta' qabel mod partikolari ħafna mis-sejbiet minn żminijiet tal-ekre ġew ippubblikat u mbagħad tallew fil-limbu fir-rapport. Hemm kopji fil-kamra u huma disponibbli anka fuq online. Iġviri, left in limbo report jiswu. Nixtieq naqsam ma'kom xi ftit mir-rakkomandazzjonijiet kif ukoll nindika dokumenti ħor li għandna dwar id-dritt tal-informazzjoni u intervista personali, waħda mill-sfidi inkludiet in-nuqqas ta' staff u interpreti kwalifikati, eh, risorsi limitati kif ukoll il- eh, eh kompetenza mnaqsa tal-autorità kompetenti nazzjonali u anka xkil budgetarju kultant u dawn jaffettwaw kwistjonijiet bħal interpretazzjoni kif ukoll spejjeż ta' stampar Eh, pressjoni u xkil ta' żmien li jżidu l-pressjoni fuq l-awtoritajiet biex ikun jistgħu jagħtu informazzjoni u waslu għal kjarifiki, kif ukoll l-informazzjoni u l-materjal jista' jkun kumpless iżejjed biex jiġi mifhum mill-applikanti u l-intervisti li ma jintużawx mod effiċenti daqskem jistaw, mod partikolari li kunem enfasi bizzejiet li jista' jkun ma titpoġġiġ fuq li wieħed jiġbor il-provi li hija relevanti għad determinazzjoni korretta tar-responsabilità. U ħafna drabi din id-determinazzjoni ma tinsabx mod proattiv. Issa dwar is-salvagwardi għat-tfal, eh, ċertu punti li tqajmu fil- uh, Eh, fil-rapport tal-UNHCR kien hemm nuqqas ta' taħriġ eh, u modalitajiet tal proċeduri u dan wassal għal approċċi differenti. Iddew min fil-wasla eh, ta' avukat legali kif ukoll approċċi għal rappreżentazzjoni u tutur għal minorenni kif ukoll dwar l-intraċċar tal-membri tal-familja u kooperazzjoni limitata bejn l-istati membri. Issa dwar il-kriterji tal-reunifikazzjoni tal-familji, l-istudju identifika sfidi bħal intraċċar tal-familji li massir eh, x mod attiv ċertu stati membri dwar l-applikanti adulti, rekwiziti ta' provi differenti jew inkella livell oli ta' prova u skadenzi ta' żmien jiddefinixxu jekk l-applikanti jistawx fil-fatt jingħaqdu mal-familji tagħhom jew le id-dewmin fil-proċeduri ta' reunifikazzjoni tal-familji inkluż e, tfal u adulti kif ukoll restrizzjonijiet li mhux qed jippermettu l-unità tal-familji sakemm m'hemmx ċertu diskrezzjoni kif ukoll nuqqas ta' ċarezza dwar il-kriterji jew il-limiti massimi u rekwiziti differenti għal dik li hija l-klawżola ta' dipendenza ta' artiklu 16. Issa apparti il-klawżoli ta' diskrezzjoni infushom l-istudju tagħna sab li l-approċ mod ġenerali huwa restrittiv fil-prattika hemm nuqqas ta' gwida fl-applikazzjoni tal-klawżoli ta' diskrezzjoni u kundizzjonijiet għall-applikazzjoni ivarjaw u jista' jkollhom implikazzjonijiet politiċi għal darboħra hemm rekwiżiti ta' prova differenti u jistgħu joħolqu ċertu sfidi. Jiena xtaqt ukoll insemmi xi rakkomandazzjonijiet fil-UNHCR eh, l-istudju tal-Left and Limbo. Fl-opinjoni tal-UNHCR, il-regolament ta' Dublin 3 għandu potenzjal qabel il riforma biex jgħin biex jaqqat flimkien il-familji fl-Unjoni Ewropea. Sakemm ikonna rizorsi id-dedikati għal funzjonament inkluż eh, appoċ addizzjonali ta' EASO. L-istudju wera in-nuqqasijiet u in-nuqqas ta' approċ armonizzat fl-implementazzjoni ta' sistema ta' Dublin u din tikkontribwixxi kemm għall applikanti u l-istati membri li kollum nuqqas ta' fiduċa fis-sistema. Dan jirrifletti b'mod negattiv anka għal dik li hija l-fiduċa bejn l-istati membri b'riżultati negattivi għal applikanti li jistgħu jispiċċaw fil-limbu bħala riżultat ta' dan. Fl-istudju li UNHCR titlob li kunem applikazzjoni attiva u proattiva u effiċenti ta' regolament ta' Dublin bilan li nassiguraw li il-familji jerġaw jidnaqdu fl-imkien. Issa, aparti dawn rekwiziti addizzjonali li jistaw jiprevjenu mill-li kunem riunifikazzjoni tal-familji imbżon eh, ta' ċertu miżuri. Definizzjonijiet restrittivi ta' li mumma l-familji li jikkwalifikaw ma jippermettux li s-sistema taħdem kif suppost. UNHCR titlob li id-definizzjoni tal-familja titwessa biex nappoġġaw laqda tal-familji stati membri għandhom ikunu jistaw jużaw id-diskrezzjoni tagħhom sabiex jassiguraw laqda tal-familja u jassiguraw konformità ma' drittijiet fondamentali il-wasla f'waqta ta' l-informazzjoni, użu effiċenti tal-intervisti personali u ġbir proattiv tal-informazzjoni li hija rilevanti għal liema stat membru huwa responsabbli biex jeżamina applikazzjoni għal azil Eh, permezz ta' miżuri addizzjonali li ma jippermettux il-funzjonament, li għanzi li permettu l-funzjonament eh, eh, tal- regolament ta' Dublin. Irridu nassiguraw li l-applikanti huma konformi ma' regoli ta' Dublin. Għalhekk il-UNHCR tirakkomanda li l-informazzjoni tingħata kemm jista' jkun kmini, kemm bil-fom kif ukoll bil-miktub qabel ma sir l-applikazzjoni ta' l-azil. It-tisħiħ tal-koordinament bejn, bejn pajizi li jibatu u li jirċivu hija essenzjali biex nassiguraw li trasferimenti jisiru malajr u kif suppost taħt il-regolament ta' Dublin. Il-prezenza ta' uffiċjali ta' kollegament fi stati membri oħra rajna li kienet odda importanti fir rispetta dan Mekanizmu ta' identifikazzjoni jrid ikun eh, ikun applikat biex ikunu nistgħu nidentifikaw dawn persuni u nagħtuhom Eh, identifikazzjoni b'mod effettiv. Pariri legali rridu jkunu disponibli f'kull parti tal-proċess biex ikun hemm żvelar tal-informazzjoni kif ukoll inkunu nistgħu nifmu s-sistema innifisa. Nuqqas ta' ftehim reċiproku brabta mal-provi meħtieġa biex nistabilixxu ir-rabtiet tal-familja hija ostaklu prinċipali għar reunifikazzjoni tal-familji. Ir-rekwiżiti ta' provi jridu jkunu li huma possibbli li jinkisbu. Ħafna drabi il-proċeduri huma twal ma jkunx hemm appoġġ u każijiet li għandhom xi jaqsu mat-tfal u l-unjoni l-laqda tal-familja għandhom jiġu jingħataw priorità. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm il-mekkaniżmi li jgħinu biex ikun hemm kooperazzjoni sabiex ikun hemm il-proċeduri tal-aħjar interess u jiġu intraċċati il-membri tal-familja b'dan il-mod ikonna proċeduri aktar maġla u eh, irriprovaw e, ntaffu xiftit l-ispejjeż finanzjarji u umani. Taħriġ Eh, għandu jisir kem jista' jkun malajr wara li minorenni mhux akkompanjat jasal fi stat membru biex nassiguraw li t-tutur ikun preżenti fl-istadji kollha biex ikun hemm rispett tal-aħjar interessi tat-tfal. Ħanala hemm imma xtaqt insemmi wkoll li għandna xi rakkomandazzjonijiet fid-dawl tal-patt il-ġdid li ħajkun ippubblikat f'jannar ta' din is-sena u din ukoll hija disponibbli fil-kamra tnara li ħafna mill-kopji telqu li huwa sinjal tajjeb imma dawn huma disponibbli anka online. Iġbiri dan huwa dokument li ħares il-qudiem. Grazzi ħafna. Grazzi. Iva, rapport uh, twil mux ħazin. Għana nżommu għajnejna fuq ir-rwol tal-UNHCR fuq dawn il-kwistjonijiet kollha u nirrispettaw il-kontribuzzjoni tiegħek l-istess imur lil eh, kull panelist li ġi mistieden għal din is-sessjoni. U dan huwa l-każ għal eh, kellim li miss. Joanna Darmanin, rappreżentanta tal-Unità eh, tal-Azil tal-Kummissjoni Ewropea ġviri fid-DG Home. Naddi l-kelma l-Sinjura Darmanin. Grazzi, Sur President, grazzi l-Onorevoli Killer tal organizzat in laqa interessanti u nishtiq infakkar ukoll dak li inti semmejt fil-bidu tal-laqa li fl-2015 il-Kummissjoni kienet għamlet evalwazzjoni dwar proposta ta' riforma ta' Dublin fl-2016 li għada u dimna u sfortunatament marne xinnix naqblu fuq it-tekst. L-interventi għaj tal-lum ħajfoka fuq zewċ pilastri principali li tlabtuni nifoka fuqom, iġviri l-istruttura ta' gvernanza fiħdan il-regolament eżistenti ta' Dublin kif ukoll xi kwistjonijiet li huma marbuta mad disinn u l-funzjonament tar-regolament kurrenti bbażat fuq l-evalwazzjoni imma wkoll aġġornat għal dak li hija l-istatistika. Jekk inħares li gvernanza nixtieq infakkar li skont l-artiklu 36 hemm il-possibilità għal arranġamenti amministrattivi li l-istati membri jistaw jistabilixxu mod bilaterali biex jaffaċilitaw l-applikazzjoni tal regolament ta' Dublin għal dak li huwa l-iskambju ta' uffiċjali ta' kollegament jew inkella dik li hija simplifikazzjoni tal-proċeduri u it-qassir tal-proċeduri biex eh, għal dawk li huma take back and take charge requests. Dawn jiġu komunikati lill-Kummissjoni u jridu kunu kompatibli mar-regolament. Mill-2016, per eżempju, aħna kellna ħames arranġamenti amministrativi bħal dawn. U bħala parti mir-regolament ta' Dublin eżistenti hemm il-Kumitat taħt l-artiklu 44 li kellu rwol fl-adozzjoni tar-regolament 118 tal-2014 li aġġorna il-regolament 1560. Imma parti dan il-Kummissjoni ta torganizza laqat regolari eh, li huwa il-Contact Committee li huwa grupp ta' esperti biex niddiskutu l-iżjed kwistjonijiet legali rilevanti tal-aki ta' Dublin specialment fejem opinjonijiet differenti bejn l-istati membri wara kawzi l-orti fil-orti tal-dritti tal-bniedem u l-orti tal-ġustizja. Għana t-għajna bazi annwali u ġili anka darbtej fis-sena u lan u għal niprofaw niddiskutu l-interpretazzjonijiet differenti u nsibu soluzzjonijiet Biex natikom idea, jinaħat nota ta' sejħa għal aktar kooperazzjoni meta niġu għal provi, il-brawzi tal-provi, u l-iskambji bejn l-istati membri imma kwistjonijiet li ġew diskussi fil-kuntest tal-Kumitat ta' Kuntat kienu situazzjonijiet fejn persuni kunu għamlu applikazzjonijiet differenti bejn l-istati membri il-kwistjoni tal-applikazzjonijiet irtirati u l-prezentazzjoni ta' applikazzjonijiet oħra wara eh, kif ukoll sim tal fruntiri u kwistjonijiet dwar laqda tal-familja li aħna smajna illum mir-rappreżentant tal-Greċja kif ukoll kwistjonijiet oħra bħal regola tal-katina. Issa dwar il-regolament ta' Dublin 3 hemm ukoll il-proċedura ta' konċiljazzjoni eh, artiklu 37 li hija maħsuba biex issolvi kwalunkwe tilwim li jista' jkun hemm għal dak li huwa regolament ta' Dublin. Nxiju fakru li din il-proċedura tista' tibbeda fuq it-talba ta' stat membru wieħed involut fit-tilwima imma l prerekwizit huwa li l-istat membru mhux rikjedenti jaqbel ukoll fuq l-użu tal-proċedura. Aħna rajna li kien hemm tentattivi f'dawn l-aħħar snin sabiex nattivaw il-proċedura imma din fil-fatt qatt ma ntużat l-iktar ħabba l-fatt li jew mod informali bejn l-istati membri il-kwistjoni tiġi solvuta jew inkella ma kienx hemm rieda min-naħa tal-istat membru mhux rikjedenti li eh, timbeda din il-proċedura dwar il-gvernanza. Nixtieq infakkarkom li EASO eh, kellha rwol importanti ħafna fil-kwistjoni ta' gvernanza ta' sistema ta' Dublin permezz tal-aġġornamenti periodiċi fuq l-applikazzjoni ta' regolament ta' Dublin, instabiliment ta' network tal-unitajiet ta' Dublin, kienu utli biex iżidu l-kooperazzjoni u sin ta' informazzjoni bejn l-unitajiet u il-pjattaforma ta' Dublin li tnediet fi novembru tal-2016 li tippermetti l membri ta' networks li jikkomunikaw b'mod dirett u jaqsmu bejnietom l-arfin espert u informazzjoni. Biex infakkar xi kwistjonijiet dwar l-implementazzjoni aħna smajna ħafna mill-kellima li tkellmu dwar il-problemi dwar id-dizin u l-implementazzjoni ma biex natikom ftit punti biex daħluhom fl-evalwazzjoni ta'kom xi ftit ta' statistika dwar proċeduri differenti f'Dublin. Speċjalment meta nitkellmu dwar il-talbit ta' take charge u take back. Per eżempju, dwar il-numru totali ta' talbiet accettati, kem take back u take charge, aħna rajna zida minn kważi 28.000 fl-2012 għal aktar minn 94.000 fl-2018. Jekk inħarsu lejn il-numru fattwali tal-trasferimenti li siru, għanna nistaw naraw li fl-2012 kienem kważi 9.000 trasferiment li zdidu sa kważi 25,000 fl-2018. Jekk inħarsu lejn is-sem ta' trasferimenti meta mqabla mal-talbiet naraw li dawn ivarjaw tul is-snin imma qatt ma qabżet 35% mill-2012 u kienet anka baxxa ta' 20% fl-2015. Il-sem fl-2018 kien ta' 26%. Imma nixtieq nefasizza u dan il-punt issemma wkoll minn ekre, irridu nenfasizzaw li talba hija marbuta ma' applikazzjoni fil-waqt li trasferiment huwa marbut ma' persuni. Issa la darba in-numru ta' talbiet ma' japplikawx għal persuni speċifiċi imma jista' jkun hemm li persuna waħda e, tapplika kemm il-darba fi stati membri differenti qabel ma jkun hemm trasferiment. Għalhekk l-istatistika mhux ħaturi kemm il-talba multipla Eh, iwaslu għal fil-fat eh, trasferiment u dan u appunt li tqajjem anka minn xi kellima ta' qabli. Kwistjoni oħra li rridu nieħdu nota tagħha u li ġiet enfasizzata hija sem bejn it-talba ta' take charge u take back. MPs fuq l-autoritajiet tal-istati membri minħabba ineffiċenzi proċedurali fis sistema ta' Dublin kurrenti. Il-sistema take back għandha ħafna korrezzjonijiet taħt ir-regolament ta' Dublin u n-numru ta' talbiet aċċettati żdiedet minn 21,000 fl-2012 għal ftit aktar minn 65,000 fl-2018. Issa dwar it-talbiet eh, take charge aċċettati dawn żdiedu minn 7,000 fl-2012 sa ftit iktar minn 30,000 fl-2018. Issa dwar is-sem nistgħu naraw li take back request kienet ta' sim ta' ta' sem ta' xi ta' sa' 75 fil-mija. Iġviri, minn 75 fil-mija fl-2012 marna għal 70 fil-mija fl-2018. U din xi ħaġa li semmit ukoll minn numru ta' stati membri u minn rappreżentanti tagħhom. Il-proċeduri ta' take back u take charge inkludu set ta' limiti ta' ħin li jridu jiġu rispettati kemm għal jekk tibat u twieġeb it-talbiet kif ukoll it-twettiq tal-rekwiziti u ta' trasferimenti. Nik dan ma jsirx ir-responsabilta mbagħad taqa' fuq l-istat membru li m'għamilx l-obbligu tiegħu fil-ħin. Dan ifisser li l-proċeduri huma komplessi, jista' jkun hemm tilwim bejn l-istati membri u ħafna drabi jimminaw iċ-ċertezza legali l-effiċenza tas-sistema u joħloq ambjent li jinkoraġixxi iċ-ċaqliq sekondarju. U dan huwa punt li qajjim kemm il-darba. Issa dwar l-implementazzjoni ta' trasferimenti, L-evalwazzjoni tagħna turi u din xaġa li ġiet ripetuta minn numru ta' kelliema li l-skadenza għall implementazzjoni ta' trasferimenti dvarja ħafna minn tlettijiem jiem għal sitt xhur. ċertu stati membri għandhom problemi biex jirrispettaw il-skadenzi kol mod sħiħ. Issa dwar l-evalwazzjoni aħna rajna li kien hemm 20 stat membru li qalu li l-ħarba tal-applikant għalek wasa kienem dawn id-dewmin ta' 18 il xar Jek minister zba' trasferimenti, minister zba' dan jirreferi għal eh, Ġermania. Iġvir jiġifieri dan huwa ftit aġġornament u xi ftit statistika fuq il-perspettiva tal-implementazzjoni tar regolament ta' Dublin. U ċar li meta niġu għal kwistjoni tal-kriterji biex niddeterminaw l-istat membru responsabli, naraw li il-kriterji li jiġu applikati għal bażi ta' trasferiment dan ipoġġi sem ta' responsabilta' fuq l-istat membru fil-frontiera esterna palma intqala għal darboħra illum u dan jista' jwassal għal sitwazzjonijiet fejn l-applikanti jevitaw il-teħid tal-marki ta' swaba u dan jikontribwixxi għal ċaqliq sekondarju. Issa kwistjoni dwar il-prova dokumentarja kienet waħda mir raġunijiet għall-użu inqas frekwenti tal-kriterji tal-familja u naf li hawn min semma din il-kwistjoni tal-bażi tal-provi għalli għafaw. dwar il-kwistjoni ta' implementazzjoni. Iva, grazzi, grazzi ħafna xirridu naddu għal panelist li miss li ħajkun is-sur Warderotten li rappresenta le aso. Għandek eh, Ward Luton, għandek 10 minuti, jirnexilek, Iva. Thanks also to... Grazzi. Eh, President, Signora Rapportor Keller, jina kont mitlub minn nitkellem ftit fuq leja zottejn l-istati membri, ġifri permezz ta' eh, l-taħriċ, attivitajiet u koll li nalmu skont regoli eh, tal-EASO, eh, l-edeja hija li aħna nsaxħu kooperazzjoni bej l-istati membri dejjem fuq l-azil u anke biex natu l ajnuna li jkunu jeħtieġu l-istati membri dak li issa inna namlu meta anki niġu għal regolament ta' Dublin. Għanna u kol network ta' units ta' Dublin li nużaw biex ikonna u kol struttura aħjar għanna 30 ehm, unita 27 stat membru mbatem il-Norveġja, l-Svizzera u l-Liechtenstein, le għazo permezz ta' network eh, tkompli ble li l-prassi tajba taqsama anki l-esperienzi ġifiri fil-istati tal-Unjoni. U dejjem ġifiri biex nejnu dan il-prinċipju ta' fiduċja u kol reċiproka. Il-network eh, kolom il-laqat tal-steering group meta jiltaqgħu darbtej biex ikun hemm ukoll diskussjoni fuq affarijiet prattiċi, għandna laqat tal-esperti skont bit-temi speċifiċi, per eżempju fuq eh, il-kwistjoni ta' tfal skont Dublin. Permettu ukoll ta' kif nistgħu nagħdmu aħjar ukoll nilqu l-isfidi Um, se niprezenta dan issa f'diktar dettal, ġifiri l-izvilup ta' dawn l-odot pratiċi, dal-naħar kena il-gwida pratika tal-implementazzjoni ta' Dublin 3, specialment fuq eh, l-interviews personali namlu, anki kif wieħed jista' jiddeġiti fuq l-evidenza tal-2019 dan. Għanna u koll um, Dublin Exchange Program għall-uffiċjali ta' dawk li kunu għet jgħadmu fuq il-fiduċja reċiproka Bekk l-esperti minn l-istati membri kunu jistaw iżuru l-unitajiet ta' stati membri oħra. Il-prassi tajba bekk tiġi mibdula ikunem u kol u jgħet ikun jista' jkun sidra eżattament kif qed jagħmel xogħlu. tajjeb li nsemmu li għanna gwida u kol dwar l-interessi, l-aħjar l-interessi ta' tifel jew tifla, kif eh, diġa smajna li dawn għadhom jiġu protatti, diġifiri diġa dan ukoll sibu fuq il-website tagħna. din il-gwida prattika dwar l-implementazzjoni ta' regolament ta' Dublin tlieta ġi abbozzat mill-istati membri, ġifri l-working group tagħhom kellna input minn grupp eh, eh, speċjali li kellu kol l-esperti tal-Kommissjoni L-ideja hija li nejnu eh, mill-unitajiet li jaħdmu fuq ir-regolament ta' Dublin fl-istati membri ġifiri namlu kif jisiru l-interviews u anki kif għet jevalwa il-provi, dokumenti, il u dwar l-interview personali, ġifiri skont il-proċedura ta' Dublin u importanti u koll kif smajna, kemm hija importanti li wieħed ikun jista' jevalwa id-dokumenti, il provi kif jasal għal ċertu r-riżultati. Dawn kollha nsibuhom fil-gwida prattika. Mbagħad nagħmlu taħriġ u kol sessjoni ta' taħriġ fuq ir-regolament ta' Dublin, għandna sessjoni ta' train the trainers għal min ikun jaħdem fuq il-każijiet, anki ġifiri taħriġ għal membri tal-personal li jkun daħal jaħdem ġdid u jkonna u kol taħriċ fuq l-identifikazzjoni ta' kazit ta' Dublin ġifiri għal dawk l-uffiċjali li jkunu responsabli mill-ewwel kuntatt biex wieħed ikun jitaljem jidentifika każijiet li jkunu japplikaw ma' regolament ta' Dublin mill-bidu net, anki ġifri proċeduri ta' identifikazzjoni ta' membri tal-familja. It-taħriġ ukoll isir fuq aħna noffru u kol għajnuna tal-operat l-Istati membri, l-Italja, l-Greċja, ċipra u Malta u fil-kuntest ta' dan l-operational support naħdmu u kol fuq eh, il-regolament ta' Dublin. Fl-Italja naħdmu eh, b'kooperazzjoni mill-qrib ma' l-unità ta' Dublin ta' Ruma, naraw u kol xinu ma' tal-bit, nejnu u kol il-case management, il-follow-up ta' dawn il-kazijiet li jitflu taħt il-regolament u naraw li dejjem eh, naħdmu biex insaħħu l-kwalità tal-proċedura ta' Dublin fil-Greċja, regolament ta' Dublin natu l-informazzjoni lil min japplika naraw li kunem u koll identifikazzjoni dan il-kazijiet ta' taħd Dublin li kunu koll fi żmien propizju natu u koll lajnuna għall proċessar ta' dawn it-talbi ġifiri fateni. F'Malta u Ċipru namlu xaħġadin reċenti fuq capacity building, ġifiri per esperti u anki ġifiri support tal Dublin Unit. Jena naħseb nistanni qafaw u zammejt mal-ħin Xtaqt nir-ingrazzjakom tal-li tajtuna ċans niprezentaw ix-xogħol, nir-ingrazzjakom ukoll għal-għajnuna li t-tuna biex aħna nkunu nistgħu naħdmu tajjeb dan ir-regolament ta' Dublin 3 u l-armonizzazzjoni tal-prassi tajjeb ħafna immorru għal eh, persuna li jmiss, Signora Karin Metz, rappresentanta tal-Da la Save the Children. Infakrek fil-ħin, 10 minuti. Iva, grazzi. Grazzi ħafna ftit minuti oħra, nitlobkom li eh, tkunu kolkom paċenzja jina. Kont kuntent ħafna nisma li dejjem issemmu tfal il-drittijiet tagħhom anki xi kultant naf li dan biċċaw ġiħtaras kbira. Imma veru hemm ħafna salvagwardji biex jipprotoġi tfal dan il-Parlament ħadem ħafna għalihom u nispera li tkomplu f'din il-vena. Issa, ftit idea wieħed minn kull tlet persuni li jitolbu l-azil huwa taħt l-età bejn l-2015 u l-2019 waslu xi 225.000 tifel u tifla mhux akkumpanjat u bejn l-2014 u 17 30.000 tifel u tifla migranta intilfu daw huma missing. Ovvjament l-istatistika hija frammentata ħafna, imma qed narraw li numru ta' tfal, numru kbir ta' tfal jebu Eh, eh, ma nkunu nafu xej iktar fuqhom. U jiena nista' ngħidilkom ftit kif dan għandu relazzjoni ma' Dublin. Aħna naħdmu fl-Ispanja, fl-Italja, naħdmu wkoll fil-Serbja u l bosnia eh, Herzegovina fejn dawn qed ikun hemm pushback tagħhom ta' dawn it-tfal aħna naħdmu f'pajjiżi fl-Iżvezja u l-Ġermanja fejn dawn jospitaw ħafna minn dawk li jitolbu l-azil. Semmejtu ħafna fuq l-unifikazzjoni ta' tfali maħan kien jidilkom xizġir fl-istadju ta' qabel jenaqdu l-familji. L-ewwel persuna li tifel jo tifla tiltaqa' magħha hija il-gwardjan fuq il-frontiera. U dan għandu rwol importanti ħafna lek qed insemmi meta niġu ġol protezzjoni tat tfal. Per eżempju l-Italja, it-tfajlit minn Niġerja jgħidulhom meta e, jaslu fuq il-frontiera jgħidulhom li għandhom iktar minn 18 sena. Hekk huma dak li jgħidulhom biex jgħidu u wara dawn jidħlu li jgħidu li huma adulti u jiġu traffikati. Imma hija ovvja li min ikun qed ikun minn tfajla bħal din li din tkun e, taħt l-età għandhom rwol il-gwardjani għal fatt li jridu jirreġistraw in-nies. Ħafna nies jaslu l-Kroazja u laqqas biss huma reġistrati dan kollu e, b'dan kollu tfal jisfaw e, fidejn it-traffikanti. Ġvi il-reġistrazzjoni meta wieħed jasal frontira importanti ħafna dak li qegħdin namlu qed inkunu effettivi biex nevitaw il-secondary movements huwa li aħna qed naħdmu ħafna mal-pulizija biex nisseparaw it-tfal il-gruppi vulnerabbli. Aħna l-persun l-gwardjani nispjegawlhom il-proċedura, nispjegawlhom x'inhu traffikar, ngħidulhom li l-tfal ukoll jistgħu x'inhu drittijiet li jistgħu japplikaw għal ażil. U dan jgħina biex umbat ikunu jafdawna iktar dawn it-tfal punt iħor li huwa importanti għal protezzjoni ta' tfal li naħseb li għadna ma semmejniex hija il-problema il tal um, il min huwa gwardjan ta' min jista' jħu ħsieb dawn it-tfal. Il-guardianship fl-Italja Eh, NGO li tipproteġi tfal mhux akkompanjati, iktar minn 3000, mbagħad il-Greċja għandhom eh, afas għal guardianship imma għad baqa' ħafna lakuni l Spanja naraw ukoll li hemm ħafna sfidi mħabba eh, Uma e, il-gvernijiet lokali reġjonali li jieħdu ħsieb il-guardianship u min jista' juħsib it-tifel jindukra dawn tifel jew tifla Dawn l-affarijiet il-guardianship si varjaw l-amministrazzjoni tagħhom hemm is-sistema volontarja, hemm waħda li tkun iktar professjonali. Eh, dawn huma punti importanti li eh, għax minnhom l-informazzjoni tgħaddi għandi tifel jew tifla it-tfal irdu jifmu l-proċedura li għandhom aċċess għal gwardjan imma jkollok per eżempju xi familjari oħra li jgħixu f'xi stat membru ieħor. U intom tafu kemm huma twal eh, kemm hu twil iż-żmien qabel isib il-familja tifel jew tifla anki xi kultant taddi sena. Imma sena hija twila fil-ħajja ta' tifel. Iftakru ftit kemija twila sena fil-ħajja ta' tifel jew tifla. Jekk traffikant jgħid li t-tifel jew tifla jgħidulhom isma' jiena f'ġimgħa biss sen eh, nieħdok kant il-familja tiegħek. U bekk jinħol u problemi għalek fl-Italja, fil-Greċja, fl-Svezja u l-Ġermanja, ovvjament l-affarijiet, il-proċeduri varjaw imma tajjeb li u demajnejna dawn l-affarijiet veri. Um, dini, anki ġifri jek da mux kopport mir regolament ta' Dublin, il-sistema ta' relokalizzazzjoni, anki għatfali importanti. Good. Anki hemm skema li ġiet introdotta fir-Renju Unit li joħolqu regoli li per dak li jkun jista' jafda iktar smajna li eh, l-kwissjoni tal-fiduċa bejn l-istati membri, ma jekk rridu l-nis jużaw il-sistema jridu ikunu jafdaw fija. Jena naħseb li din il-fiduċa laqas bistezisti bħalissa. Għalek, nixtieq jiena xtaqt nenfasizza dawn l-affarijiet li huma tant importanti sabiex it-tfal minorendi ma jebux dan hemm ħafna referenzi għal dritt tal-informazzjoni, l-garanziji li għandhom eh, ikollhom it-tfal hemm ukoll kriterji speċifiċi għat-tfal. Kollox jiġifieri fil-leġiżlazzjoni ta' Dublin tlieta, imma l-implementazzjoni mbagħad hija storja oħra Għalhekk x'nirrekomendaw aħna naraw li sistem ta' protezzjoni fl-Unjoni Ewropea jiġu msaħħa ġifiri għax dawn jiffukaw li l-in mill-Unjoni. Irdu nsaħħu ukoll ġo l-Unjoni Ewropea. L-AMIF għandu rwol importanti ħafna. Il-Gwardjani fuq il-Frontiera għandhom rwol importanti ħafna anki fl-implementazzjoni ta' Dublin tajjeb li huma jkunu jistgħu jiggwidaw it-tfal li ma sistema jridu jirreferu għaliha. Umbat informazzjoni li t-tifel jew tifla jkun jista' jifima. Din hija importanti biex ikunu jafu x'inhuma d-drittijiet, l-aċċess għal xi ħadd li jirrappreżentom u li wieħed eh, ineħħel ostakoli biex ikun jista' jingħaqad mal-familjari tiegħu. Ġifieri kif nibnu fiduċja fis-sistema biex is-sistema tkun tista' taħdem aħjar. Grazzi ħafna. Mrs. Metz. And now we move. Fna, Signora uh, eh, Smets. Issa morru għall-aħħar persuna professur Francesco Majani, il-rappresentant ta' Network Odysseus. Fidejk għal 10 eh, minuti għadbaqanna sija, għadbaqanna rapporters u shadows, kif għamilna fl-ewwel panel. Grazzi ħafna, President. Um, jina um, sanati overview tal-ġurisprudenza tal tal-Orti tal-Ġustizja Ewropea kien hemm 19 il-deċiżjoni, 19 il-każ id-doppju meta eh, naqablu ma l-regolament numru 2 ta' Dublin, ġifiri il-regolament Dublin 3 qed juri li kien hemm ħafna iktar attività fih danu. Umbagħad tkun hemm każijiet li waslu l-qorti kien hemm każijiet ta' drittijiet tal-bniedem għal anki affarijiet iktar tekniċi eh, tar-regolament ta' Dublin. Jiena m'għandix il-ħin biex nfettaq fid-dettall fuq din il-ġurisprudenza, imma se nippreżentalkom tlet xejriet li nsibu li qed tieħu l-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja biex naraw x'inhu ma ftit dawk in-nuances. L-ewwel xejra. Mela, livell iktar li ta' protezzjoni il-persona tkellmet qabli qalet li fakritna li regolament numru tlieta jipproteġi ħafna iktar meta nqablu ma dak li kien jagħti il-regolament numru 2 dan kien ir-riżultat tal-involviment li kellu l-Parlament Ewropew fir-rikast u l-Qorti tal-Ġustizzja tat raġun dan it-tibdil. Ir-rikast tal-2013 verament ibiddel il-mod ta' kif is-sistema tinftiem. Kienet sistema ta' interazzjoni bejn stat u ieħor meta issa regolament jitjiġi interpretat eh, b'tali mod li l-attur huwa l-iktar persuna importanti l-enfasi fuq id-drittijiet u l-garanziji biex naraw l-effiċjenza kif dejjem inħabqu fuqa. Imma il-raġuni ta' nuqqas ta' effiċjenza ta' Dublin hija li l-applikanti ħafna drabi jsibu ruħhom f'sitwazzjoni f'sistema li mhux qed jifmu hija ma wiex. u ma jkunux jitaw jikkooperaw, allura sir ma sirx effiċjenti. It-tieni punt li toħroġ mill-ġurisprudenza hija li hemm dottrina biex ngħidlek tal-fiduċja reċiproka li iktar bilanċjata, prinċipju li smajna li semmejna qabel u fil-deċizjoni tal-kas Abdullaj kien hemm referenza għal din il-fiduċja reċiproka ġifiri trasferiment li jrid wieħed jrid jipprova li kien hemm eh, defiċenza fis-sistema tal-istat li kien responsabbli u dan ħoloq konflitti eh, mal-sistema ta' drittijiet tal-bniedem tal-karta ta' drittijiet tal-bniedem ġifiri fuq il- wirt tal-drittijiet tal-bnidem u l-qorti tal-ġustizja ħadet l-opportunità biex tikkorreġi anki fil-kas CK u Javo li ġi kritikat, kien ġi mfaħħar, u għet jkollu opinjoni verament konfliġenti fuq, imma l-qorti għalet li sistema ta' Dublin li li ħafna drabi l-każijiet ma jaqgħux fil taħt il-ġurisprudenza tal-istati membri u da l-applikanti imorru jfittxu futur aħjar fi stati membri oħra. It-tielet punt ċaġa li għamlet il-qorti hija li f'sitwazzjoni ta' kriżi tipprova zom mal-liġi għet jista' l-istess faħar jew maqdar, imma sitwazzjoni ta' kriżi ma tiġġustifikax il-fatt li wieħed eh, jibdel il-liġi eh, ġifiri li eh, wieħed irid il-kas ġafari jirreferi għal dan li ir-regoli ma jinbidlux skont is-sitwazzjoni hemm ukoll ċertu shortcuts proċedurali li jieħdu l-istati membri meta jiltaqgħu ma' problemi prattiċi mal-qorti dejjem qalet li f'kull ċirkostanza d-dispożizzjoni ta' regolament iridu jiġu osservati u rispettati. Dan huwa pertinenti iktar minn iktar minn qabel illum meta tant hemm pressjoni fuq il-konformità il konformità skont il-garanziji li tat il-leġislazzjoni ni aħna eh, nisimaw bil-prassi ta' pushback ta' dawn il-prassi informali ġif ta' kif wieħed jista jeleb il-imur li l-in minn eh, biex jeleb il-regolament ta' Dublin u il-qorti qalet li eh, dan ma jaqbilx ma l-ispiritu tal-leġislazzjoni tal-azil komuni Ewropew. Biex nala, anki jekk jien forsi qed tajtkom stampa ħafna eh, iktar sabiħa milli hemm ħafna eh, problemi fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-Ġustizzja ma l-Qorti tat kontribuzzjoni tajba madana kollu. U ma nistax ngħid li kien l-istess eh, li ġara ma kienx ġara hekk meta fil-ġurisprudenza tal-Qorti tal-qorti għal eh, Dublin numru 2, ġifiri il-qorti bidlet meta faċċjata ma' Dublin 3 ħadet pożizzjoni iktar umana. U hemm ħafna kien sart ħafna tidib fil-prassi ta' applikazzjoni għal dik li hija l-protezzjoni tal-familja u anke l-għaqda tal-familja. Punt ieħor huwa li Ovvjament, kif il-qorti għanda iċ tiċċara l-aspetti differenti ta' regolament ta' Dublin, dan juhu ħafna snin, eċiren ta' snin. Għal regoli ta' su intern ħafna snin, imma il-qorti ta' melek u dan ikollu impatt eh, pozittiv fuq l-effiċjenza għax il-kawżi tan-nuqqas ta' effiċjenza mhumiex id-dubji tal-interpretazzjoni u imorru ħafna iktar fil-fond fil-istruttura ta' sistema ta' Dublin. Għalhekk nasal għal aħħar punt u bad baqali 3 minuti u nofs ġifir qiegħed fil-ħin. L-oġġezzjoni li wek jista' jagħmilli hija din tajjeb, il orti għamlet kontribuzzjoni tajba xorta, mux l-affarijiet mux għatjaħdmu So, hemm bżonn riforma. Għalhekk nieħu dan iċ-ċans biex intikom xi edejat dak kollu li smajna fuq riforma ta' sistema ta' Dublin. Iva, tkun ħaġa tajba li nirriformaw sistema ta' Dublin imma riforma tpoġġi l-affarijiet għall-aħjar, irridu niżguraw dan, ma rridux li l-affarijiet imorru lura minflok imorru l-qoddim u għalhekk ħanpoġġi numru ta' mistoqsijiet għal dan l-ewwel net. Sistema ta' responsabilta ta' lokazzjoni tista' taħdem jekk aħna sissa għadna mar nexilnix nuru li nistaw nifurzaw l-standards tajbin, li jiġifieri prioritajiet għet eh, nitfix klu mawnek. L-ewel rridu nuru li nistaw nifurzaw l-normi komuni Ewropej. Għabel <laughs> niġu eh, għall-istadju ta' wara. U għanna sistema ta' sistema ta' l-ekwazzjoni tista' taħdem meta kull stat membru jrid ħallasu għal kull applikant marġinali meta aħna ma nistawx naqsmu l-ispejjeż bejnietna dawn huma l-fatturi negattivi u li jirrendu s-sistema eh, ta' Dublin li tiġi operata b'mod ġust ejja ninsow li hemm xi mod maġiku ta' kif naslu. E, Fl-Unjoni Ewropea il-mod e, ta' kif tinqasab ir-responsabilta xi ħaġa komplessa ħafna għalhekk ma rridux inkunu illużi li nkunu li se ninsolvu l-problemi b'mod faċli. Qed nisma' ukoll ħafna għaddejat favorevoli ta' kif wieħed jista' jaqsam l-applikanti b'mod iktar ġust. Din hija ħaġa tajba ovvjament, imma din possibbli fuq livell Ewropew li ssir li l-applikanti l-eluf tagħhom jiġu reallokati b'mod ġust minnar ma jkun hemm kooperazzjoni minnhom u l-aħħar punt b'mod anki iktar naif għax smajtu fid-dibattitu dan għaliex il-movimenti sekondarji qed etnifukaw fuqhom jekk naqra l-artiklu 78 ta' trattat hawnhekk qed nifukaw l ewropa kollha kemm għanda għandha eh, l-responsabilità u trid teżamina l-applikazzjoni ta' malajr u tirritorna dawk li m'għandhomx bżonn jiġu protetti imma rridu nintegraw dawk li għandhom jiġu protetti jekk bekk aħna nistaw jekk dejjem noqogħdu nibatu eh, l-affarijiet nwaħlu f'ħadd ieħor mhux se naslu. Grazzi ħafna. Grazzi. Grazzi Professur Majani, inti għamilt mill-aħjar imma inti fil-fatt għajjimt ħafna punti illi żgur mhux forsi il-membri se eh, jikkommentaw fuqhom. Ħanibdew l-ewwel bis-Sinjura Kella li hija rapport. Grazzi, ħafna għal dawn il-prezentazzjonijiet. Jina verament nishtiq minn qalbi nirringrazzjakom tal-li tkellimtu fil-qosor imma u koll il-komplementarjetà bejn il-prezentazzjonijiet li għamiltu li tatna stampa ta' situazzjoni attwali li miex tajba kif int għal kemm il-darba imma kullħat, kull wieħed minnkom ħareġ b'analiżi u bi proposti. Grazzi verament lilkom, lill-esperti wkoll tal-li edin, eh, tal-li tkellimt ukoll fil-qosor. L-ewwel nett nixtieq nirringrazzja ċentru tal-Riċerka Intern li PRS u l-Lekre ukoll e illi għamlu xogħol fuq dan l-istudju illi se jiġi prezentat dal-waqt u eh, dana eh, nżiduh ma' xogħol eċċellenti li qed isir il unhcr u mill-rapport li ħarġu huma fl-2017. Ġifiri, grazzi ħafna għal din informazzjoni, għal din id-data. Jiena eh, smajt il-ċifri li tat il-Kommissjoni, jiena ma, ma rajt li memx evalwazzjoni reċenti inti tajtna indikazzjonijiet fuq it-take back u take charge ma kienx taqsek faċli illi insegwu iċ-ċifri kollha illi tajtna. Fu il-governanza illi ħafna minnkom semmejtu li naħdmu fl-imkien illi noħol u nrawmu l-fiduċa eh, jiena nixtieq nirringrazzja l-Sur Lutan tal ejazu li spjegalna il-xol forsi tista tamlinna proposti dwar kif nistaw navanzaw ikolli najt illi tkun ħaġa tajba li dawn in-nies jiltaqgħu imma darbtejn f'sena Eh, darb sejn mu eh, mhuwiex biżejjed sabiex eh, jiġġestixxu rotta ġdida li tfeċ jew inkella xi innovazzjonijiet fil-ftejmiet bilaterali li jeżistu illi bidlu ir-rotot illi jazlu dawn il-persuni. Forsi jista' jkun hemm kooperazzjoni imsaħħa li xtil kooperazzjoni tidher li qiegħda tagħti il-frott palma Eh, għalet il-Komissjoni għanda komitat ta' kuntat li jiltaqa darba fis-sena. Ma naħsibx illi b'darba fis-sena jistaw verament jiffaċċaw l-sfidi li għanna qoddimna. Um, save the Children, imma kullħat kollha kemm intom eh, tkellimtu fuq il-problema marbuta mal matfal eh, Naħseb illi il-koll mill-quta mill-din il-problema l-kollega Tana Cornelia ħadmet ħafna fuq dan is-suġġett. Intom mattux imma forsi li fuq dan is-suġġett iktar milli fuq l-oħrajn id-differenzi bejn l-istati membri ma gbar ħafna ħafna għaliex xobbat dana jorbot mal-protezzjoni tat-tfal f'kull wet mill-istati membri u forsi u koll tistaw toħorġu bi proposti dwar l-avvanzi li jistaw siru fuq dan l-affarijiet mod konkret. U nishtiq naqsam ma'kom xaħġa Jina tlab li peres jaħdem fuq dan imadhom għaddejjin bjad il-ħidma forsi nipruvaw nifmu iktar eh, l-esperjenzi ta' dawn il-persuni. Eh, l-esperjenza li qasmet mana il-kellima fil-bidu sinjura għal-riħawi u rina dan biex nifmu waħjar ir-realtà ta' dawn l-esperjenzi li jistaw ikunu verament differenti skont il-pajjiż ta' oriġini, skont ir-raġuni li kolla l-persuna, situazzjoni familjari, partikolari tagħha, l-età, jekk ix qed tivvjaġġa waħedha jew fi grupp, eċetera. U eh, forsi se jkun implementazzjoni aktar realista li xinkun qegħdin inqisu iktar u b'mod aħjar ix-xewqat, il-motivazzjoni, ir-realtà il motivazzjoni ir realtà tal esperjenza tal ta' dik il-persuna, il-żmien illi kollha din il-persuna, eċetera. Grazzi lilkom ilkoll, ix-xogħol sfortunatament għadna għadu kif beda u il-proposti kollha għal li sa waslu għal xi titjib meħba bihom. Grazzi, issa Sur Tobe, uh, Shadow Rapporter għal PPE. Grazzi ħafna President u grazzi li l-kulħat tal-kontributi ta' komalina wa għut li ferm illi naraw il-perspettivi differenti. Jina nemmen illi memx soluzzjoni maġika imma uh, politiċi u eh, eh, għanna uh, tama li xten niprofaw nbidlu l-affarijiet. Jien għandi żewġ mistoqsijiet. L-ewwel net, ejaw najdu illi irridu naslu biex ikonna politika tal-migrazzjoni b'regolament ta' Dublin illi jaħdem u li jirnexxielu jagħmel differenza kbira għal nies illi verament għandhom dritt għall-azil u jagħmel distinzjoni bejnietom u bejn dawk li aħna sejħulhom migranti għal raġunijiet ekonomiċi. Jekk aħna rridu namlu differenza kbira taqblu iva jew le proposta illi tajt illi rridu neżaminaw l-applikazzjonijiet għall-azil fuq il-frontieri esterni. Taħsbu li dana ikun iktar utli mill-perspettivi tagħkom jew inkella taħsbu li uh, din hija proposta li żgur ma taħdemx mela dik l-ewwel mistoqsija dwar l-eżami tal-applikazzjonijiet fuq il-frontieri esterni. It-tieni l-kol nafu illi se il komissjoni se toħroġ bi proposta ġdida għal paċ ġdid fil-ġimgħat li ġejjin u il-koll nafu dwar il-riforma twali ta' regolament ta' Dublin nafu illi l-istituzzjonijiet eh, weħlu b'mod partikolari eh, il konsil eh, Eh, għat eh, kaxkar saqaħ fuq situazzjoni il-sistema obbligatorja ta' distribuzzjoni. Aħna tkellimna dwar forum differenti ta' solidarieta, u għet jista' jkollu opinjoni differenti politiċi fuq din il-kwistjoni. Naf li forsi mill żewġ mistoqsijiet ta' natura politika, mejjew najdu li kommissjoni se toħroġ bi proposti għal forum ġodda ta' solidarieta bejn l-Istati membri, ma' mill-perspettiva ta'kom Eh, xi tkun id-definizzjoni tagħkom, xi jista' jkun utli u eh, intom tistgħu taċċettaw proposta ta' dan it-tip għal l-SND il-Viċi President l-Onorevoli Bartolo. Grazzi, President. Grazzi anki lil dawk li ipparteċipaw f'din it-tieni seduta. Nirringrazzja lil kulħadd għax-xogħol li qegħdin jagħmlu smajna numri u statistika li eh, qed tittina possibilità wkoll inkomplu naħdmu, però aħna qed nitkellmu fuq l-implementazzjoni u naraw l-isproporzjonalità ta' din is-sistema anke n-numri u l-flussi meta l-flussi jkunu għoljien u għalhekk nixtieq nagħmel ftit mistoqsijiet lill-Kummissjoni b'mod partikolari fuq eh, xejkun fih il pat il-ġdid għall-immigrazzjoni aħna nafu li probabbilment mhux se jkun jinkludi mekkaniżmu ta' eh, sim ta' distribuzzjoni obbligatorja imma se jkunem sim ta', dis, ta se sim ġust minna dal-mekanizmu x'taħseb li responsabilta se taqa fuq l-ispallel tal-pajizi tal-ewel tħul u bid-diffikultajiet li jumbat jirriżultaw. Se jkun hemm proċedura ta' screening tal-persuni li jaslu fuq il-frontieri imma kif beħsibna nizluraw li di taħdem minnar ma jkunem eżami li sir reqqa u li id-drittijiet tagħhom ma jkunu xemminati u kif najdu li servitaw li nħolqu ċentri ta' detenzjoni fejn in-nies, nisa, rġiel u tfal jibqgħu mwaħlin hemmhekk u jistennew din il-proċedura ta' salsa tmiema erġew aħsbu. Forsi għad baqanna żmien għan l-Unjoni Ewropea l-istituzzjoni l-iktar demokratika tad-dinja. Ejjew nuru lil l-dinja li dan huwa minnu, dinja talba minnaħa ta' persuna li għal 30 sena ħadet ħsieb dawn in-nies u li rat ħafna nies mejta eh, missejt bidejja id-batija tagħhom l-atroċitajiet li batu li ebda raġel mandu għatjara bajneħu mizbideħ u eh, apparti il-moħ għanna u koll qalb, ejjew nużaw qalbna u koll u nibqaw verament nis denji li nissejħu bnedmin. No. Grazzi. L-onorevoli Tardino. Signora Sardone? Grazie. Mela, l-opinjoni tal-Komissjoni fuq l-immigrazzjoni aħna nafu l-Unjoni Ewropea miexja tajjeb, turi is-solidarjetà, trid integrazzjoni, eccetera, però eh, fl-aħħar dinja biss propaganda ma saraf xejn iktar din hija r-realtà x'aħna qegħdin bejnietna hawnhekk il-fatti fuq l-immigrazzjoni u l-akkoljenza kienu biss ta' falliment u xejn aktar ir-regolament ta' Dublin ferrex ir responsabilta u l-ispejjeż fuq pajjiżi bħall-Italja illi huma obbligati li jirreġistraw l-immigranti illi jitellaw l-art. U fil-klim ta' Sinjura von der Leyen illi fil-bidu tal-mandat tagħha f'Settembru għallet illi u koll għandhom konsegwenzi l-emenda ta' regolament ta' Dublin sal-lum eh, jgħam wahla li il-pajizi jgħak imsejħa ta' l-juru solidarieta pal franza u l-Germania eh, ma jimportawomx mill-pajizi Eh, li għedin fuq il-linja ta' għoddim anki l-ftejim ta' Malta ma' sarraf xejn il-distribuzzjoni ġdiet ġarret saret tal numri zar ħafna. Mbagħad jekk xi ħadd hawnhekk jista' jgħid li dan mhux feru, nista' nisma' jiena ma' dawn huma l-fatti fl-Italja bil-tibdil fil-gvern l-isbarki eh, żdiedu ħafna 600 fil-mija il- aħna infaqna ħafna flus, ġifiri iktar minn 200 miljon euro. Nandi ħafna mis-soqsijiet, għalle ma jagħmilx iktar sens illi nillimitaw il-numru ta' persuni li jitilqu mill mbagħad noqogħdu nippruvaw solvu problema wara ma jagħmilx sens illi miċ-ċentri ta' identifikazzjoni għal dawk illi jitolbu l-azil jew inkella nwaqfu l-immigranti ekonomiċi bħabs fl-Afrika ta' fuq minflok ma noqogħdu ngħidulhom ejjew ejjew l-Ewropa b'mod ġenerali. Ma jagħmilx iktar sens illi il-Kummissjoni tiħu bis-serjetà l kummissjoni tiħu bis serjetà is-suġġett tal-immigrazzjoni u ma toqgħodx tagħmilha ta' biru ħalli qed is solidarjetà u mbagħad eh, tfarfar ir-responsabbiltà u l-ispejjeż tal-akkoljenza fuq pajjiżi bħall-Italja. Grazzi. L-Onorevoli Karem, grazzi Sur President, jiena wkoll nixtieq nirringrazzja lil kellima. Eh, għal-fekre, l-ekre għallolna illi hemm ftit koerenza bejn il-trittijiet fondamentali u hemm il-problema mbagħad ta' Dublin il-ħalli wisq marġni ta' manuvra l-istati membri u li eh, illum għanna verb to Dublinize u jiġifieri dan l approċċ ta' f'dan ir regolament verament huwa approċċ bla qalb mhuwiex uman il-ċifri mhumiex bis ċifri huma persuni u meta nitkellmu dwar iċ-ċifri għaddejna minn 28,000 fl-2012 għal 94,000 fl-2018 hemm differenza enormi fl-Unjoni Ewropea għaddejna minn 0,00.56 għal 0,01% tal-popolazzjoni Ewropea. Jiġifieri mhux qed nitkellmu dwar tsunami ta' immigrazzjoni u l-istess trasferimenti minn 0.018 għal 0.05. L-Ewropa m'għandix mezzi biex tilqa' dawn il-persuni b'mod differenti mill-li qed tagħmel illum biktar dinjità u il-aħħom responsabilta u u anke għal persuni naċċettaw għaddejna eh, minn 0.01 għal 0.05. Eh, Fil Franza fl-2016 aħna eh, batna l-ura 1293 persuna u l ajna 1253 li rridu jiġu u batni oħrajn batnihom ukoll f'pajjiżi fejn ma rridux imorru. Din hija l-inumanità ta' din is-sistema u mbagħad fuq id-drittijiet tat tfal naħseb li dawn huma drittijiet li ma nistgħux nimminawhom għandhom jinnataw prevalenza fuq kull ħaġa oħra. Għalhekk Naħseb il hemm bżonn li konna politika responsabbli anke hawnhekk fil-Parlament Ewropew. L-Onorevoli Ernst. Ich habe gerade andächtig äh, meinem Vorredner zugehört und das gerne. Okay, ähm, ich habe folgende Fragen. Um, das erste Jena smajt äh, il-kellima ta' qabli, pero sandi dan mistoqsijiet l ewwel net il kwissjoni importanti ta' riunifikazzjoni tal-familji fil-Ġermanja din ġiet sospiża għal eh, perjodu ta' żmien kien hemm biss elf unità eh, fix-xar kellhom ikunu riunifikati biss elf f'xar. Issa dan huwa suġġett importanti ħafna dwar eh, li rigwarda l-benesseri ta' tfal, ir-riunifikazzjoni tal-familji X'taħsbu mela li f'regolament eh, il-ġdid li se jiġi preżentat x'għandu jkun inkluż semew ħafna affarijiet, però jiena nixtieq inkun naf eżattament x'arranġamenti legali hemm bżonn. Ħaġa oħra li tħassibni mhux ftit dwar id-drittijiet tar-refuġati nitkellmu dwar il-peace fuq l-Unjoni Ewropea Iva, dan rridu nżommuħ f'moħna, rridu nżommuħ f'moħna u koll il-frontieri esterni, ma nistawx nkomplu situazzjoni li kena sa' issa, imma il-problemi l-oħra u l kondizjonijiet tar-refugġati il-dritt għall-informazzjoni, dritt għall-appell, li ma taħsbu e, u ma kwestjonijiet li jemżon ikunu regolati b'mod legali biex ikun hemm ġustizzja għall-istati membri imma anke fir rigward tar refuġati u dak li qegħdin jaħarbu minn pajjiżhom. Mbagħad ħaġa oħra nitkellmu ħafna dwar screening u eżami tal-applikazzjonijiet fuq il-frontieri esterni. Ħattu li rasi fil-fatt għaliex jiena ma nafx eżattament kif se nagħmluh dan kollu, issa jina nixxie li l-kol kemm intom li jekk taħsbux li dan huwa eh, raġonevoli, jekk hux fattibbli u jekk taħsbu li huwa fattibbli, x'taħsbu li għandhom ikunu il-prekondizzjonijiet, il-prerekwiżiti sabiex ikun hemm verament ġestjoni ġusta ta' dawn ir-refuġati Mela, qed nara illi għaw membru addizzjonali illi eh, għandu mistoqsija oħra. Sur Deli, grazzi President, jiena għandi mistoqsija indirizzata l-Sur Lutin mill-Leazo. Jiena xtaqt inkun naf jekk intom mhux biħsibkom tespandu ċ-ċentru ta' arfin lejn il-pajjiżi kandidati tal-Balkani tal-Punent għal raġunijiet ovvi hemm ir-rotta tal-Balkani tal-Punent u intom semmejtu eh, l-Norveġja, l-Iżvizzera u pajjiżi oħrajn, pero jiena naħseb illi assistenza pratika, assistenza teknika u l-iskambju tal-aħjar pratika tkun ta' beneficju kbir għal pajjiżi kandidati. B'mod partikolari, peress li dawn qegħdin jinnegozjaw eh, mal-Unjoni Ewropea fuq il-kapitlu 24 għalhekk ikun utli ferm illi ikun hemm eh, livell ta' armonizzazzjoni mal-qafas regolatorju Ewropew. I saw another hand being raised. Make it in one minute, no more than that, Mr. Van der Drische. Um,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 prezenta l-immigrazzjoni bħal fenomenu li huwa inevitabli. 80% tal-immigranti huma irġiel żgħażagħ, pereżempju. X'jagħmlu dawn iż-żgħażagħ meta jaslu? Sur Tufik Sejd Marokkin illi jgħix f'Antwerp jiġestixxi il-prostituzzjoni tal-minorenni u stupra tfajla tal-14 sena tliet snin ta' detenzjoni fi Franza sena li għaddiet eh, Sirjan ġie akkużat ta' violenza u qatel il xaħad din hija realtà li qegħdin nitkellmu fuqha. No, no, no. I will ask my question. Tu mevrouw de Metz. Mevrouw de Metz,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 Because I, I, I'm trying to mind the timing. Jina għajnejja dejjem fuq l-arloċ. <laughs> Mela, l-ewwel net, Sur President. Jiena nemmen imma minix ċerta ma forsi eh, tista' konferma li inti li hija kontra regoli li jkollok bandira fuq il-mejda ġifieri neħja it tini net Jiena ma nafx li ma regola rrid nuża imma nixtieq e, niprotesta kontra r-rabta li saret mill-kollega bejn il-migrazzjoni u l-istupru tan-nisa hija xi ħaġa skifuża u kontra l-valuri tagħna. Frau Ernst, you also wanted to comment. Frau Ernst, xtaqtajt xaġent ukoll, Iva, l-istess jien ukoll. Iva, nixtieq fakkarkom l-istess palma hemm fil-plenarja ġiviri, nitlobkom ġiburuħkom sew palma namlu il-kol. Eħe, eh, fil-fat, hemm miktub li mhux suppost juru il-banners dinija bandira u mhux banner Eh, banner u bandira mumiex l-istess ħaġa, Iva hija bandira, Iva. Jina rajt membri tal-parlament Inti għandek f'moħħok li tħarbat eh, dan kollu u anklus, inti ġejt għafżat eh, kemm il-darba li mandekx tippreżenta prezenta eh, bnadar fil-post tal-parlament u inti tamela, inti tħossok propju din ir-regola legali eh, inti qed tagħmel dak li hawn miktub hawnhekk. Għalhekk nitlo nitolbok iġibru wieħed bħal ħaddieħor. Nistan wieġeb? Le, le, le, le, id dispieċini Jina għandi dritt. Jina l-President. Disrupting the order. Etħarbat l-ordni u etħarbat l-mġiba tajba taħaltiħor. Naddu għal-kellim li mis, Il-sur -pan, Yes. Mr. President. Mr. Panagiotis, floor is yours. President Panagiotis, nadil kelma lilek. Loda tajba, jina Panagiotis Gofas, jina membru tal-Ekosok, għalek nishtiq nir-ingrazzjak tal-li tajtuni dan il-ħin, hemm xi punti li naxtaqt inqajjem. Jowenet, jena smajt b'attenzjoni l kellima u jena nikkonsidra li il-kwistjoni li qegħdin niddiskutu issa hija s-soluzzjonijiet potenzjali li nistgħu nsibu u il-mod li għandna biex nindirizzaw dawn il-problemi. Għalhekk irridu nħarsu lejn il-parti illegali ta' mistoqsija kif ukoll risposta emotiva. Aħna dak li għadna ma determinajniex huwa jekk aħna fl-Ewropa irridux li jkonna l-immigranti jekk għandix bżonnom. U jekk nassumu li fl-Unjoni Ewropea għanna il-numru ta' immigranti li għanna e, bżon, un-bat irridu niddeċidu min huwa migrant u min huwa rifuġġat. Min huwa refuġat ċaħat? li eżiljat minħabba eh, gwerra, minħabba tibdil fil-klima, minħabba problemi finanzjarji. Dawn huma kollha f'daqqa f'kefa waħda, kollha rifuġati. Għandna ma ddeċidejniex min huwa rifuġat. U l-mistoqsija ta' wara hija jekk iva min għandu id-dritt li jibqa' għax aħna ngħidu li dritt li tibqa jiena tingħata l dawk li huma intitolati għall ażil ġbri min huma dawn il-problemi, min huma dawn il-persuni. Aħna deħlin f'ċiklu fejn aħna ma nistawx insibu soluzzjonijiet li ġew proposti b'mod tajjeb mill-kellima ta' qabel. Jekk aħna naħsbu li xi ħadd mhuwiex intitolat li jibqa' u jrid jintbagħat lura, fej ħanibatuhom lura? Il-pajjiż tal-ewwel eh, tħul, pereżempju? Jew inkella pajjiż ta' qabel, it Turkija forsi, xi pajjiż Afrikan, jew inkella l-pajjiż ta' oriġini tagħhom. U min ħajjibat din il-persuna lura? Il-persuna tal-ewwel tul, il-persuna l-istat membru eh, lima. Kultant ma jirnexxilhom jaqblu mal-Afganistan jew l-Pakistan biex jirritornaw il-persuni, jiġri dan huwa il-punt li xtaqt inqajjem. Eħe, nixtieq nħallu ftit ħin li l-panelists tagħna biex iwieġbu jnaħseb li hekk għandna nagħmlu. Mela, ejja nibdew bl istess ordni li użajna l-ewwel. il-Sinjura Catherine Papagiorgopoulos, anzi, Catherine Guller, Catherine Woolard. Iva, nixtieq wieġeb fuq xi ftit minn dawn il-punti li imexxuna il-qoddim xi ħarsu l-qoddim xista jkun fil pat xet nistennew mijiet ta' organizzazzjoni ta' soċjetà ċivili għadhom kif iffirmaw dikjarazzjoni li tgħid dak li aħna nixtiequ naraw fil-patt. Wieħed mill-punti ewlenin, tħassib ewlenin huwa l-idea ta' eh, proċedura tal-frontiera estiża li għadha kif issemmiet fl-opinjoni tagħna din ħadd introduċi proċedura sotto standard u miex effiċenti twassal għal detenzjoni kbira fiċ-ċentri fil-frontiera. fil fruntiera fil frontiera Iġviri, persuni li ma jistawx jiġu irritornati minħabba ir-raġunijiet li ħafna drabi huma propju fil-pajis ta' oriġini u din hija problema ehm, għall-użu e, tal-proċedura mandatorja tal-frontiera iżżid il-pis fuq il-pajjiżi tal-frontiera. Nistgħu ngħidu wkoll li rifugġati ħajkunu qed inibatu għaliex dawn huma l-persuni li rridu bil-fors jaqsmu il-frontieri biex isibu l-protezzjoni. Għalek dak li qegħdin niproponu huwa enfasi fuq il-konformità ma' liġi eżistenti ta' l azil għall-aspetti kollha tal-akih li f'Dublin, iġviri proċeduri ta' akkoljenza li tpoġġew fis-seħ jindirzzaw il-distakki ta' implementazzjoni li identifikajna u rridu ntejbu il-konformità ma' teħid ta' deċiżjonijiet, eccetera. Fuq Dublin, innidu proċess eh, sinifikanti li u koll kollu sim ta' responsabilta fl-istess ħin il-mizuri temporanji ta' solidarieta il-proċedura li aħna suġġerejna biex taħt Dublin artiklu 17 biex nerfaw responsabilta kif ukoll deċiżjoni temporani hija xi ħaġa li tenniet kemm il-darba mill-panelists fej id-diskrezzjoni u l-marġni tal-għażla tiġi tista' tiġi interpretata b'modi differenti mill-istati membri. U l-patt jista' jkopri eh, kanali legali sikuri fej għandna bżonn ta' protezzjoni minnaħa tagħna, minnaħa tal-Ewropa. U din hija l-viżjoni alternattiva għal pat minn flok noqogħdu nibdew dan il- dan il-negozjati fuq eh, fu dan il-din il-parti tal-pazz. Grazzi. It's your, Alexander de Chalou, for your response. Thank you very much. Um, just uh, in relation to Ms. Keller's point. Alexander de Chalou. Iva dwar il-punt dwar l-inklużjoni ta' persuni li għaddew mill-proċedura ta' eh, Dublin. Ir-rapport tagħna inkluda aktar minn 120 applikant li ġew eh, intervistati propju dwar dan. Issa dwar il-patt il-ġdid nixtieq insemmi wkoll li ovvjament l-UNHCR tixtieq tara priorità motija l eh, riunifikazzjoni tal-familji u bħal dokument ta' jannar tal-2020 fuq il-patt Aħna ma nemnux li proċeduri tal-frontiera għandhom ikunu mandatorji u pala alternativa tal-proċeduri ta' ammissibilità, proċeduri simplifikati għandhom jintużaw għall proċessar ta' talbiet bazati tajjeb u mux bla ebda bazi. Umbat l-applikanti jridu jiġu evalwati fuq il-merti tagħhom. u li l-in mill-karattru ta' tħul jew il-waqfa bħalma hemm f'dokument ieħor tal-UNHCR li huwa il-Fair and Fast li nħareġ f'nofs l-2018 dan nista' nibatu lil daw kollha interessati fuq il-sim u mux il-ċaqliq ta' responsabilta aħna nirakkomandaw li dawk l-istati membri edin jiffacċaw mm, ammont sproporzjonat ta' tħul irrit ikollhom miżuri ta' solidarjetà ta' tħul fl-Unjoni Ewropea u ridun isu kol forum differenti ta' dawn il-miżuri u jista' jkun li konna em, toolbox li tispjega l-appoċ disponibli u dan jista' jinkludi wkoll eh, l-aċċess għal sistemi ta' azil kif ukoll eh, l-informazzjoni motija l-Aġenziji ta' l-Azil fl-Unjoni Ewropea u dan jinkludi miżuri kemm fuq livell intern u estern. Huwa importanti l-dimensjoni esterna ma tiħux priorità fuq solidarjetà ta' bejn l-Unjoni Ewropea u l-miżuri li jistgħu jintużaw. Issa mill-Kummissjoni Ewropea ġewana Darmanin. Grazzi ħafna, Sur President, grazzi l-rapporter fuq il-punt tad data Id-data li jina ikkwotajt kienet tal-Eurostat, ġviri jina ovvjament nista naqsam dan mal-istaff ta'kom. Issa biex inwieġa pal punt iħor, il-ċaqliqa minn 28.000 sa 94.000 għanda xaqsam ukoll mażida fil-waslit mill-2012 sa l-2018. Issa dwar il-Contact Committee iva fl-2015 kien hemm żewġ kumitati ta' kuntatt li forsi hija situazzjoni aktar ideali ma mbagħad fl-2016 il-Kummissjoni proponiet il-proposta ta' riforma. Iġviri ħafna mill-attività u involviment kienet ifukata fuq dik ir-riforma. Issa dwar kif nistaw nimxu l-qoddim, jina naħseb li inti konx, konx, intom konxi tal-fat li l-Viċi President Skinas u l-Komissarju Johansen qed jieħdu qed jagħmlu vjaġġ biex iżuru dawn il-postijiet u il-pjan huwa li sa tmim ta' frar jew inkella fil ġimat li ġejjin dawn il-laqat ħajġu finalizzati dawn huma laqat importanti biex inkunu nistgħu nifmu il-pożizzjonijiet tal-istati membri fit-tejja għal patt. Jina f'dan l-istadju ma nistax ngħid ħafna fuq il-patt, għalix dan huwa kollu parti minn eh, riflessjoni li għaddejja. Imma maħsub li il-pat ħaj indirizza kwistjonijiet ta' azilu u migrazzjoni mod komprensiv u b'tali mod li jista' jwassal għal Aqda Ewropea. U l-element ta' solidarjetà ma tistax tkun xi ħaġa fakultattiva, jiena dak kull ma nista' ngħid għalissa imma jiena naħseb li iżjed tard ukoll inkunu nistgħu naqsmu magħkom l-informazzjoni, grazzi. B, Mr. Ward Luton. Jaso, thank you. Issa mill Sur Ward Luton. Issa dwar x'nistgħu nagħmlu aktar xtaqt niċċara Aħna għanna aktar laqat minn dawk sempliċement żewġ laqat fis-sena, għanna żewġ laqat tal-grupp ta' tmexxija, imma din is-sena wkoll kellna erba għanna erba laqat tematiċi pjanati kif ukoll eh, programmi ta' skambju, iġu hemm ħafna affarijiet li qed isiru dejjem jinvolvu l-istati membri fuq livell tekniku. Għalhekk aħna nippruvaw nifukaw fuq il-livell tekniku mod speċifiku bil-linji gwida prattiċi tagħna, il-linji gwida li semmejt hija waħda ġdida minn Ottubru tal-2019, għalhekk aħna qed nittamaw li din ħadd intuża imma għadu kmieni wisq biex nagħmlu l-evalwazzjonijiet. Ovvjament dawn il-gwidi mhumiex vinkolanti, imma minn meta ġew infasla għandhom ċertu ammont ta' awtorità u jintużaw mill-istati membri. Aħna m'għandniex il-mandat li namlu monitoraċ neċessarjament imma naħdmu fuq il-soft measures Umbat speċifikament fuq il-mistoqsija jew il-kwistjoni tal-espansjoni għal-Balkani tal-Punent, aħna għanna ħafna proġetti ta' bini ta' kapacità anka fil-Balkani tal-Punent, għas-sistema ta' azil u akkoljenza, speċifikament fuq Dublin, daw mumiex marbuta mir regolament ta' Dublin, għalek aħna naħdmu aktar fuq l-pjanar ta' kontingenza ta' akkoljenza kif ukoll kif nistgħu nippjanaw il-proċeduri ta' azil diġà bilan li konna s-sobija tagħhom eh, ġviri dak kollox minn ħadd Grazzi ħafna, issa Karmatz Metz Save the Children. Grazzi ħafna u grazzi tal-ħattu interess fit-tfal reali niltaqgħu magħhom ta' kuljum. Fuq il-kwistjoni ta' solidarjetà, jina naħseb li l-ewwel ħaġa l-tur is-solidarjetà hija li narmonizzaw is-sistemi. Jekk huwa vera jekk il-sistema ħajġu armonizzati għal livell ola ta' protezzjoni din tista' verament tejna u għodda li tista' tejna f'dan hija l-fond ta' migrazzjoni integrazzjoni tal-azil. U ħafna nies ma jixtiqux isaħħu il-fond tagħhom il-migrazzjoni tagħhom għalhekk huwa importanti li l-Parlament ikun involut Huwa importanti li l-gvernijiet u organizzazzjonijiet reġjonali u lokali kollhom aċċess għal dawn il-fondi għaliex huma fil-fatt involuti fuq il-post huma jgħinu iżidu l-standards ta' protezzjoni dinja għodda importanti li rridu nqisuha. Issa, id-Dublin erba fil-faddeġa għamlu xi proposti għal protezzjoni ta' tfal f'mekkaniżmu ġdid ta' solidarjetà, hemm fast track għall-unifikazzjoni ta' familji maħsuba u Dublin erba l-iskema DAB li hija skema fejn ir-Renju Unit għam riallokazzjoni ta' tfal mill-Italja u l-Greċja li hija prassi tajba għaliex tqis l-interessi, l-aħjar interessi ta' tfal. U dawn huma żewġ miżuri konkreti għat tfal imma jena naħseb li l-involviment tal-autoritajiet lokali u reġjonali anka fil-mekkanizmi ta' solidarjetà hija xi ħaġa importanti immens. Ħafna pajjiżi jitkellmu dwar dan u ma u jikontribwixxu għalhekk l-intuhom l-opportunità li kontribwixxu hija xi ħaġa importanti immens. Issa fuq id-dimensjoni esterna aħna wkoll naħdmu fit-Tunizija, Bosnia Herzegovina, m'hemm xej x'nitilfu milli insaħħu sistemi ta' protezzjoni f'pajjiżi terzi, imma rridu nassiguraw li għandhom lodda biex jindirizzaw sistemi tal-azil. U fil-Bosnia Herzegovina din kienet ta' sfida x'ftit nies setaw ikollhom aċċess għas sistemi tal-azil. Għalhekk irridu nassiguraw li dawn il-pajjiżi huma lesti li jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. U punt li xtaqt nqajjem fuq ir-ritorn għax tqajmet qabel, aħna naħdmu fl-Afganistan. Aħna ktibna rapport dwar ir-ritorn ta' tfal fl-Afganistan. Kultant irridu noqogħdu attenti dwar is-sitwazzjoni fil-post. Jekk imur nkellem lid-direttur tal-pajjiż hemm eluf ta' persuni li qed jintbagħtu lura mill-Iran mill-Pakistan l-Afganistan bħalissa il-konflitt qed jiżdied kultant ninsew f'dan il kuntest imma dawn il-pajjiżi terzi għandhom kwistjonijiet reali ħafna u li tistabilixxi sistemi tal-azil għal nies li ġejjin mill-Unjoni Ewropea mhijiex waħda minnhom. Irridu niftakru wkoll li dawn il-pajjiżi għandhom is-sovranità tagħhom. U dak l-aħħar punt li xtaqt inqajjem. Grazzi ħafna il-Professur Bajani. Grazzi ħafna. Ħanibda mill-kumment ta' rapporter li irridu nifmu l-esperjenzi tan nies biex inkunu nista biex din is-sistema tkun tista taħdem iva huwa vera. Imma is-sistema mhijiex mamra sew u din mhix bil-forsi hija kwistjoni ta' l-unitajiet ta' Dublin naf ħafna nies f'dawn l-unitajiet u jaħdmu biex is-sistema taħdem u taħdem sew. Imma huwa il-fatt ukoll li s-sistema għandha itos li n-nies tgħaddihom kemm jista' jkun malar mis-sistema mingħajr ma tagħti każ il-ċirkostanzi tagħhom u dan joħloq problemi ta' nuqqas ta' fiduċja ta' spejjeż addizzjonali li huma marbuta ma' koerzjoni e, mhux meħtieġa, eċetera. Mbagħad il-mistoqsijiet li saru lili mistur Tobias u biex inwieġeb daw nista' nindirizza wkoll xi punti li tqajmu minn MEPs oħra. Jekk l-eżaminazzjoni fil-frontiera ix tista' xtejn biex tagħmel eh, distinzjoni bejn migranti eh, ekonomiċi u eh, rifuġjati din issir bil-proċedura tal-ażil għalhekk qiegħda għalhekk jekk il-proċedura tal-azil nċaqlqu għal-frontiera mhux ħassolvi l-problema qed sempliċement iċaqlaq għax imkien ieħor. Iva ovvjament tista' ssir, imma eh, għandna ċertu sfidi li rridu nindirizzawhom. Kif nevitawa di milli tispiċċa eh, detenzjoni tal-massa f'kundizzjonijiet ħżiena fuq perjodu twil ta' ħin. Din mhix problema ta' kunċett imma loġistika hija problema kbira kif tista' tassigura li ma nispiċċawx hekk. It-tieni, min ħajerfa l-ispejjeż? Aħna qed nissuġġerixxu l pajjiżi fil-frontiera għandhom jerfaw eh, l-ispejjeż kollha tal-proċessar tal-azil fl-Ewropa? Għaliex m'hemm l-ebda raġuni għalfej għandu jkun hekk. Mela, l-Unjoni Ewropea għandit, l-Ewropea għandha tkopli tkopri dawn l-ispejjeż, irridu naħdmu ħafna biex nifmu kif ħataħdem. U xieġri, meta konna nis li insibu li għandhom bżon protezzjoni, kif niddeċidu fej għandhom imuru, imorru, u ma jiddeċidu, niddeċidu aħna, nibbatu għom ximkien li għazbis jafu, fejn nifsu dan ma jisolvix il-problema tqajjem ħafna mistoqsijiet u dependi minn kif inwieġbu dawk il-mistoqsijiet tista' tkun sistema li taħdem jew le, imma fija nifisa miex soluzzjoni għal problema. Jew jekk ikonna eh, f'moħħna l-screening ta' qabel il-problema tal-proċedura tal-azil, jien naħdem fl-Iżvizzera huma għaddew minn ħafna riformi tal-leġizlazzjoni, dik il biċċa leġizlazzjoni inna ma tħallix waħda u jippruvaw ħafna proċessi differenti ta' ammissibilità jew screening u mbagħad indunaw li sempliċement qed jaħlu ħafna flus u ħin. Li kien ħafna iżjed faċli li jkun hemm ftit ħafna bażijiet ta' inammissibilità u jkollhom proċedura ta' għażil tajba. Għalhekk jista' jkun li mm, mm, għal darboħra ħan nispiċċaw ma, nafux fej edin, imma dwar il-mistoqsija l-oħra, ir-redistribuzzjoni mandatorja, jekk ma toġbokx, Kif tista' tejjeb is-solidarjetà? Din hija eh, diffiċli twieġeb f'minuta din il-mistoqsija. U jina ktibt fid-dettall dwar dan u jina lest li niprovdi l segretarjat dak li ktibt jiena eh, affarijiet li anka nkitbu għal Parlament Ewropew. Imma irrid ngħid l-ewwel punt huwa li rridu nimminimazzaw ispejjeż u l-ħin meħtieġ fil-mument meta applikant jasal u jidħol fil-proċedura. Għalek biex namlu dan għanna bżon il-regola li l unhcr għalu li għanna bżonna 20 sena ilu l-applikazzjoni tiġi eżaminata fejn issir sakemm ma tistax tistrasferixxi l-persuna bil-kunsens tagħha f'post fejn hemm il-familja tagħha jew fi stat li m'għandux pis daqs dak minn fejn waslet. Imma l-punt huwa li bil-kunsens tagħha għax inkella nerġgħu nidħlu fi kwistjoni ta' proċedimenti legali, koerzjoni, eccetera, huwa diffiċli ħafna noperaw. Ovvjament dan ħalli spejje eh, spejjeż u responsabiltajiet zbilanċati, imma il-budget tal-Unjoni Ewropea għalhekk qiegħed u xek. Għalissa il trasferimenti finanzjarji huma minimi u jinsabu il-bot milli kopru l-ispejjeż għal akkoljenza u l-proċessar. Għaliex dan, jekk aħna familjari bil-prinċipju ta' eh, ekwivalenza fiskali m'għandux ikun hekk, U fl-aħħar net. Waħda mill-kawżi ta' tilwim huwa għaliex l-applikanti qed jibżaw li jeħlu għal dejjem f'post fejn m'għandhom l-ebda rabta, l-ebda familja, l-ebda konnessjoni. U jekk inwedduhom li jekk jirċievu l-istatus ta' protezzjoni eventwalment ikunu jistgħu imorru fil-post fejn għandhom konnessjonijiet, opportunitajiet ta' xogħol, eċetera. Aħħar mill-aħħar mhix miktuba fl-artiklu 78 ta' trattat meta nitkellmu fuq status li huwa validu fl-Unjoni kollha kemmi, għalija dawn huma affarijiet li jistgħu jgħinu s-sitwazzjoni din hija l-opinjoni tiegħi ovvjament jista' jkun qed niżbalja u jien lest li niddiskuti. L-aħħar punt li Sinjura Ernst dwar il-proċess ta' riunifikazzjoni tal-familja. Dak li jrid isir f'regolament ġdid huwa li rridu nisimgħu anke minn dak li smajna rridu inwessaw il-klawżoli b'xi mod jew ieħor sabiex dawn ikunu applikabli mhux biss f'każijiet eċċezzjonali li wraqbe kollox u li konna regoli ta' provi aktar ċari u aċċessibbli. Problema tiegħi hawnhekk hija li l-potenzjal ta' Dublin tlieta u diġà kbir ħafna biex intejbu situazzjoni. Iva, skużani, għet nerġa eh, nirriklama li li nifsi imma namel dan għax xolijiet li għet namlu għawek, jena għadni kif publikajt studju fuq l-interpretazzjoni u l-interpretazzjoni tal- ehm, miżuri fuq il-familji, il-messaġġ ewlieni huwa li hemm ħafna dottrini interpretattivi u ta' provi li qed ixekklu milli jkun hemm applikazzjoni sħiħa tal-klawżoli tal-familja u dawn jistgħu japplikaw f'ħafna iżjed każijiet milli huwa l-każ bħalissa. Grazzi ħafna għall paċenzja tagħkom. Still surviving in the room that Nixtieq infakkarkom li um, se nkomplu fit-tlieta llum għanna um, ehm, dialogu ma' mal-Viċi President Jurova, Viċi President Skinner, imma għanna l-laqa tal-koordinaturi eżat wara din il-laqa. Għalek jiena nishtiq um, ehm, nitlobkom tikkonkludu bħala rapporter, si Sinjura Keller, fidejk. U f'ħames minuti bizbaqalna. Iva, grazzi ħafna, President. Jiena nixtieq nirringrazzja kull wet għada minnkom għal eh, deputati il-funzjonarji li preparaw din ir-round table, daw kollha li tkellmu forsi dawk li kienu din naħa eċċezzjoni għalihom ma telqu daw ġifiri qed nara din ix-xewqa ta' kulħadd li jaħdem eh, fuq dan is-suġġett iġib ukoll mhux biss ir manke l-esperjenzi, l-ekspertiż tagħkom, enerġija pożittiva ħafna. Verament eh, eh, dan l-ispiritu li verament irridu nafvanzaw flimkien. Jina fuq dan id-dokument forsi nsemmi xi punti il-governanza per eżempju li nkomplu naħdmu flimkien fuq is-suġġett ħafna iktar spiss kif nollu il-livell tal-fiduċja ħafna minnkom semmejtu da naħdmu u dan huwa punt tal-qalbi fuq il-motivazzjoni tal-flussi prinċipali u kif Nistaw ukoll nirriflettu kif naqdu l-familji, eh, l-immigrazzjoni eh, professjonali, ġifri tan nies kwalifikati, meta nabbinaw dak mhux kwalifikati, kif u kol nużaw il-ħin tajjeb, anki nieħdu żmien biex nanalizzaw, un batem il-ħin utilizzat ħażin, jiġifieri il-problemi ta' li naddu l-informazzjoni li domina l xejn. Dawn kienu xi ftit sibijiet li jiena ġewni meta għat attenta għal din din nofsta dan il-nofsta nar ta' ħidma li kanna fl-imkien. Imma napprezza ħafna din il-rieda, din l-enerġija li għanna biex inkomplu id-dritt, naħdmu fuq id-dritt tal-azil skont ġifiri il-liġi internazjonali. Grazzi ħafna, Senjura Rapporter. Iva. Huwa suġġett importanti ħafna kif kellek raġun tgħidu dan. ninfakkarkom li <laughs> nerġaw nibdow Għawnek se nerġaw niltaqaw jgħid il-president fit tlieta imma fil-frattemp għanna l-qatar koordinaturi, grazzi.